Chers collègues, je vous propose de commencer notre euh, réunion. Mela niproponi li nibdaw bidu l-riunjoni tagħna. Punt numru wieħed tal-laqgħa tagħna hija l-adozzjoni tal-aġenda. Xi ngħidilkom? Li waqt il-voti għandek eh, punti 11 18 sa 23 li huma suppost ħajseħħu għada fil-ħodu. U ħiġu nadottaw l-applikazzjonijiet tal-mobilitazzjoni tal-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropea. Għax skont il-pressi, il-Komitat tal-Budget qed jistenna l-opinjoni tagħna. Apparti jekk nżidu punt fuq il-fond ta' globalizzazzjoni li appunt li jinvolvi l-Olanda għal-għada għalek jekk eh, memx kommentin għadda tal-agenda kif li numru 2 tal-agenda napprovaw il-minuti 25 u 26 ta' ottubru u 8 ta' novembru. Jekk memx osservazzjonijiet dwar il-minuti, satmim il-laqat nisaw nidu li jiġu attattati. għal dak li huwa l-aħbar li għandi għalikom. Sorpriża kbira il laqgħa tagħna hija xandra fuq l-internet. Ġifieri huwa disponibbli fuq l-internet kif tridu. Mela, dik hija l-ewwel parti tal-aġenda tagħna, issa punt numru 4. Għadna qed nistennew il-Ministru li suppost daqta jasal. Chers collègues, je vous propose de, de reprendre euh, nos travaux et comme euh, nous l'avions envisagé. Mela, s-sattaw bxolna, tejt iċċer, kif pjanajna, u għapjaċi kbir tijaj, illi nilqa lawnek fosna il-Signora Joel Milke li għal-Ministru għall-Impjegi u Opportunitajiet Indaqs u nista nek tkellem fissem il-presidenza Belġana tal-Unjoni Ewropea ġifiri flimkien magħha senjura anke links konna laqa dwar il konsil ta' EBSCO fuq fl-4 5 6 ta' Deċembru. Mela, jekk il-Ministri għablu nistgħu naqsmu dan fiż-żewġ partijiet. L-ewwel net ħanatu daqatajn mod speċifiku lej kwistjonijiet li ġiġu trattati taħt il-Presidenza Belġana tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad ser inħarsu lejn id-dossier fuq il-gvernanza ekonomika u x-xogħol li għaddej bej l-EPSO u l-ECOFIN fuq dan is-suġġett. Fidik, Sinjura Milkej. Grazzi ta' sew, grazzi tal-istadina ta'kom biex nġonek. Uddimkom illum li intikom rapport fil-presidenza li għattit prematura xa tfadlilna xar sa' kem il presidenza tagħna, iżda ksibna xi affarijiet li aħna nixtiequ nispjegalkom fit dwarhom. Jiena ġejt hawnhekk f'Ġulju biex nispjegalkom il-lanijiet ewlieni tagħna. U jiena qed li fil-qasam tal-impjieg il-Presidenza Belġana Ella żewġ ġewġ oqsma importanti palanijiet il-politika ta' implementazzjoni u ponti ħor importanti il kwistjoni ta' gvernanza ekonomika. Jiġifieri biex l-impjeg isir sir kwistjoni makroekonomika u l-indaħlu il-partijiet kollha interessati u naraw kif daw jidħlu f'dak li hija s-sorveljanza u supervizjoni ekonomika. Għal dak li għedna dwar politika ta' impjika ħna għedna li nishtaqna nindirizzaw żewġ sfidi fuq żmien qasir u żmien twil. Di riflettu ir-revoluzzjonijiet li huma dejjilhom għalhekk dik ir-rivoluzzjoni l-ħadra u l-rivoluzzjoni demografika. għandek danna kena żewġ ċanijiet l-għanini, kwistjoni ta' xogħol li jifavorixxi l-ambjent u l-problema ta' l-isfida demografika. U minħabba li fant li qed għandna persuni li għadhom li qed jixxieħu li għadhom eh, ukoll f tax-xogħol u għalhekk nippruvaw u hekk imsejħin white jobs u li jkun hemm stennija ta' ħajja ħafna twal. Aħna għedna u koll ixtaqna namlu progress fuq il-koljanza uh, fost is-sessi u nittrattaw il-distak fil-pagi u aħna xtiqna u koll nħarsu lejn il-politika esterna ta' dawn it-tip ta' politika ma' l impjeg Alek. Nek nix nispiega ftiċ għat xkonnet namlu fih dan il-settura. l net kena strategija tal-impigi. Fi kontest ġenerali ta' l-Europa 2020 u gvernanza ekonomika. Mbagħad il-linji gwida li kellna għall-impjeg li adottajna f'Ottubru Nħarġt nagħti titwila lej dak li aħna ksibna l-xogħol favur l-ambjent u l-problema ta' xok demografiku kif ukoll imbagħad l elementi leġislattiva mifruż minnhom daw li huma fuq l-aġenda tal-Kunsill nhar tnej. Taħt il-presidenza tagħna ġifieri għal dak li huma l-strateġija ta' impjieg fil-qafas ta' sena 2020 u gvernanza ekonomika nista' ngħid li u illi l-impjeg għandu jkun fil-qalba ta' kull politika għad kabbir u istrateġija tal-2020. Istrateġija demmek biex taħloq ix-xogħol. U dan din dan huwa eh, għan illi ħaj meċi il-politika. Anki jgħat fit-titlu. 75% ta' xogħol ġdid mm, irrid tinkiseb sa sena 2020. Dan huwa l-għan tagħna. Ovvjament eh, din hija l-iktar linja gwida importanti għalina għamma tema oħrajn. Għalhekk biex inkunu nistgħu nimplementaw dan l-għan, aħna rrid ikollna gvernanza ekonomika li tista' li tista' tkun effettiva. Ġifiri fil-kunsil tagħna fl-Ulju li kien essenzjali. Aħna kena nadu l-messaċ l-Stati membri rigward dwar l-importanza fuq il-katina tampik u l-importanza taħħa l-kirija gvernanza ekonomika. U kellna dokumenta diskussjoni mill kommissjoni u kellna kussjoni ta' termini makroekonomiċi u eh, zblukka u, u blukkar li u saġnar li l-kol kienu fukati minħabba eh, swiq ta' xol kienu saġnati. U jek niprofaw warbuwa, mm, mm, jek warbuwa mimet ifassal il-politika, kunet jgħamil zbal. Eh, Surven Rojbo jgħamil ehm, dokument ta' politika dwar din biex jkun sanadata u konklużjonijiet li ġewa datati fil-Konsil ta' EFSCO f'Ottubru fuq il-kwistjoni ta' gvernanza ekonomika. Bix kien ikonna għarfin ta' artiklu 1.48 u il-katina ta' impik kull azzjoni li tittieħed fid ħedan il-supervizjoni ekonomika. Dan iżviluppi ma kienux mistennija, għaxi ma kanċet nistenna li ħan iksbu konna fil-li kienet kontroversja li ma innexxinna li niksbu konklużjonijiet fuq livell unanimu fih dan il-Konsil għabbażi tal-kwistjonijiet tal-gvernanza ekonomika. U eh, wara ħafna diskussjonijiet kena referenzi għalihom fil-konklużjonijiet tal-Konsil f'Ottubru. Imma kellna ġlieda twila għaddimna qabel ma ksibna fifad dan ir-riżultat. ta' marna xridna fl-axar. Ovvijament, id-dibattiti ħaj jissoktaw dan il-rekord. U għalek, ngħid bċertezza li kienet waħda bi prioritajiet tagħna. nixtieq li f'dew l-ewwel parti tal-preżentazzjoni nindirizza ftit il-punt dwar x'konna qegħdin nagħmlu fost il-linji ta' politika differenti fil-linji ta' gwida differenti, per dawn il-linji gwida ta' impjieg ġew adottati fil-21 ottubru mill-Kunsil. Aħna konna qegħdin naħdmu ma' Trattat tal Lisbona hawnhekk u l-Parlament Ewropew għandu rwol ġdid. Ma żammejniex biss mal-formalitajiet għal-kem stajna. U għalek aħna nixtiequ nirringrazzjaw il-parlament u kull minn ħadem flimkien u aħna stajna naqsu l-emendi kemm jista' jkun u aħna nesċin ndaħlu dawn l-emendi fit-test bażiku għax kienu rilevanti. U fil-fatt dawn kienu jirriflettu xi ħaġa prattika li setet qed issir u kien hemm metodu ġdid istituzzjonali ta' kif naħdmu mal-Parlament Ewropew. Għalhekk it-tekst ġi emendat u ġi adottat minn kunsil ma' l-emendi tal ipi fuq il-gwaljanza bejn is-sessi, produttività, koezjoni ta' bejn is-sessi, il-nuqqas tampik fost iż-żaza, dispożizzjonijiet għal dak nixaqsam il-kura ta' tfal, jew li wieħed joħosib it-tfal. U l-oġġettivi fuq livell, l-anijiet fuq livell nazzjonali, Jekk inħarsu nejna nijiet tagħna makroekonomiċi, dan huma importanti ma għandek gruppi vulnerabbli, politika ta' koezjoni, fondi strutturali u rabta mal-governanza ekonomika. Dawk qegħdin hemmhekk ħabba l-emendi tagħkom. Dan huwa sinjal illi aħna stajna noħorġu b'boċċar għalhekk stajna dawn il-linji gwida Issa ma ngħaddi għal eh, sfida li jmiss il-kwistjoni ta' demografika u l-ambjent. Rigward il-ħarsib tal-ambjent termini ta' xogħol mpjek l-għana ħarritana waħna ħdimna għabazi ta' proposta għabazi ta' xogħol li sarna tal-parlament ukoll provajna nibbatu b'sinjal hawnhekk u noħorġu b'miżuri fuq livell Ewropew kif ukoll fih tal l-Istati Membri dwar il-ħolqien tax-xogħol favur l-ambjent. Dan għadu ma seħx, hija tema ġdida u aħna nixtiequ li d-din tibqa' prijorità. Tistgħu taraw illi l-indikaturi li aħna nitkellmu dwarhom fil-gvernanza ġew adattati u imkow għabbażi ta' dokumenta tħejja li saru min-naħa tal-grupp ta' ħidma għamlu lista ta' indikaturi għal dawk li huma dawn eh, xogħlijiet li qed janalizzaw fis-snin li għaddew ix-xogħol li sar biex naraw eżattament sib ta' żvilupp sar. Biżajna indikaturi li huma rigward jitkellmu dwar kwalità u kwantità. Allura, għabbażi ta' dawn ir-rekomandazzjonijiet, li ma nizla fil-rapport aħna kena konferenza ministerjali l ta' settembru periodu ta' sentej li kienu effettivi ferm Għalek għandek dak il-kontribut, għandek l-opinjoni ta' IMCO, illi għanar nesċina nixbu, kontributi mill-kommissjoni, kif ukoll minn entitajiet oħrajn nazzjonali. Waħna użajnijom biex nħejju konklużjonijiet tagħna li huma fuq l-aġenda l-nhar tnej. Għal nhar it-tnej is-6 ta' Diċembru. U dawn huma konklużjonijiet illi eh, permezz tagħhom il-Kommissjoni u l-Kunsill eh, huma mistidna li jaħdmu fuq kwistjoni ta' inizjattivi settorali, settorjali biex jaraw eżattament fejn nistaw noħolqu iktar xogħol favur l-ambjent. Nikun ħejju il-kwalifiki u t-taħriġ neċessari. Neċessarju. U l-klassifika għal xogħol ġdid li huma marbuta mal-kompetenzi kollha involuti. B'dawn l-indikaturi huma importanti sabiex inkunu nistgħu inkunu nistgħu nkejlu l-xogħol li jagħmlu l-istati membri differenti. Aħna wkoll ħaqna fuq l-importanza ta' servizzi ta' impjieg. Aħna tkellimna dwar il-ħtiġa li ninvolvu l-psiħba soċjali tagħna illi konna approċċ mirat li SMEs u illi inħarsu lejn il-problemi ġodda ta' sikurta u s-saħħa f'dan ir-rigward daw kol ġib miegħu il-problemi tiegħu. Umbat, għandek seta tekniċi fi kompetenzi li jena xaqsa mal gwaljanza ta' bejn is-sessi ħafna minnhom dawn huma ma' xogħlijiet illi iktar jisom eh, favorixxu l-irġiel u jridu naraw kif ħansaw għad situazzjoni sitwazzjoni u naraw kif ikun hemm ċertu linji ta' politika fiskali. Jekk aħna ħajkonna ekonomija bażata fuq livelli ta' karbonju baxxi, mela dan qed iseħħ permezz inċentivi differenti. U bekk ikunu nistgħu nitkellmu dwar xogħol ġdid li jista' jiġi ġenerata u involvu il-fondi Ewropej. Dawn kienu l-ideja ġenerali ta' konklużjonijiet li aħna nixtiequ resqu għal laqgħa tal-Kunsill dan nhar it-tnejn Ovvjament aħna qegħdin nafittxu li jkun hemm miżuri speċifiċi u strateġija speċifika għas-sena 2011 għabbati dawn il-kontributi. Sfida oħra demografika. Aħna protiġejna firxa ta' prioritajiet. Mal-punti ewlenin jitkellmu dwar il-loġika ta' involviment ta' ħaddiema iktar anzjani fuq is-suq tax-xogħol minnaħa u minnaħa l-oħra qed tipprova tejjeb is-servizzi għall-individwi li huwa marbuta mal-poplu li qed jixjieħ kull ma jmur. aħna rrit ikonna approċċi ta' integrat dwar ħaddiema li huma anzjani u li aħna naħdmu tal-imot li tul il-karriera wieħed ikun jista' jasal f'stat illi jkun jista' jiflaħ ikompli. Aħna jridu nifukaw ukoll fuq it-teħriġ tul il-ħajja. Għetin inħarsu lejn persuni lejn l-axħar 15-20 sena ta' ħajjithom. Mi 45-50 sena ta' età. U Aħna kena konferenza f'Madrid fuq l-impiegi u aħna għedna li aħna rridu għandu iktar attenti għal individu, nkunu konna xol stabli, mux prekarju, ħinta xol, ħinta xol stabli u sot u mux prekarju. U rritu konna eh, bilanċ bejn is-sessi u koll u għet nitkelmu dwar servizzi illi edin jitħallsu brati iktar baxxi. Irridu ktar ikun hemm taħriġ u irrid ikun hemm ħtiġijiet li jiġu antiċipati, ħtiġijiet fil-qassam tal edukazzjoni u ta' taħriġ li jser jiġu adattati skont impjantazzjoni ta' kull stat membru. Nittamaw li kunem skambju tal-ħja prassi u l-Fond Soċjali Ewropew jiddaħħal ukoll hawnhekk. Dawn huma konklużjonijiet. Dawn ser jiddaħlu fl-aġenda tal-Konsil fis-sitta ta' xar. U nipprovajna innaqsu il distag bejn il-pagi ta' bejn in-nisa u l-irġiel. Huwa ħafna konklużjonijiet dan il-qasam li wieħed jistgħu jittieħdu mhux biss li jkopru x-xogħol tal-Kommissjoni imma biex ukoll nitkellmu eżattament dwar xini u xanda tkun strategija tal-Komissjoni di adottat roadmap fuq l-opportunitajiet indaqs. Irridu nanġornaw e kif imma diġa l-indikaturi kollha li huma effettivi fit-trattament tal dan id-distak fil-pagi. U rridu nwessaw eh, l-indikaturi biex ikopru il-konċett ta' status tal-familja ta' jekk intix u x'miżdewweġ jew le, għandux tfal jew le. Kustat membru jadotta, għandi jadotta ċetta miżuri li jikwantifikaw dan id-distak ta' pagi u jiffissa miri fuq żmien twil biex jaħdmu mal-partners eh, eh, soċjali tagħhom istanti membri wkoll ma mistiedna li jibnu dan il-linja ta' politika fil-proposta ta' riforma biex jipprezentawa wara lajt. Punti ieħor rigward igwaljanza bejn is-sessi apparti id-distak bejn il-pagi. il pagi Aħna wasalna ċertu konklusjonijiet bħala presidenza rigward il-kwalità ta' impjieg taħt il-titlu ta' flessikurta. Aħna organizzajna xi arranġamenti transitorji marbuta mal kwalità tal-impjieg u xogħol u aħna konna din naħdmu flimkien ma' politika li tiġbor fiha l-Eurofunds u kienet aħna għedna li għarridu ċertaw li kunem tranġizjoni tajba f'dan il-qasam. Jitti kunem kontentezza fuq il-post ta' xol, ma jirxi kunem stress sajkosoċjali fuq il-post ta' xol. U dak li kun, jitti kun jista jaqqat il-ħajja taħħom ta' kuljum, ma' ħajja taħħom ta' xol, ma' ħajja taħħom kuljum personali d-dar. Għalek, wieħed irid jagħti attenzjoni partikolari għal dimensjoni esterna tal-politika soċjali mod partikolari dik tal-impjeg. Qed nitkellma dwar il-gvernanza ekonomika hawnhekk il-pożizzjoni ta' xogħol kif dawn jiġu promossi permezz ta' partijiet interessati irridu nagħti twila lejn gvernijiet nazzjonali li huwa marbuta ma' politiki makroekonomiċi ekonomiċi. U li din għandha torbot ma' rakkomandazzjonijiet tal-ILO bħala forum li aħna ħejjejna u laqajna fl-imkien ma' l-ILO. biex naraw li kien possessjonijiet li huma koordinati aħjar Ma dan jiseħ fiħdan livell internazzjonali fiħdan il-kooperazzjoni ta' G20. Ovvjament, għana l-ILO li huwa li għal garantur nazzjona internazzjonali għal kondizjonijiet u impjeg mod partikolari biex naċċertaw li xogħol diċenti jiġi post. U forsi preżenza il-President fi G20 kun jista jixpruna dan. Jett jem bottatura l-qoddim dmali ħajkun hemm laqa tal-Ministri ta' impjieg qabel kull G20 biex l-impjiegi ikunu ħafna fuq qoddim tal-deliberazzjonijiet ta' G20 minkejja li edna nissa dialogu reċiproku msiħba strateġiċi impigi dawn minkejja id-diffikultajiet li aħna qegħdin għaddu minnhom stajna naqdu il-Ministri ta' Euro Mediterrani u nsaħħu il sħubija tagħna il-sieħba tagħna u r-razzjonizmu li msieħba tagħna għal biex nħarsu l-politika tal-impjik, dawn huma importanti wkoll biex nħarsu interessi fuq livell nazzjonali. Aħna ma smajniex minn għazem dwar din għaw fit-13 u 14 ta' Diċembru hawnhekk fuq dimensjoni esterna dak kollu xi għandu xnejt fuq dan il-punt din hija t-tieni parti tal-preżentazzjoni tiegħi rigward il-kontenut ta' konklużjonijiet li huma marbuta mal-prijoritajiet ewlenin li aħna tajna li nfusna fil-affas tal-politika iżda nixtieq naqlaq billi tkellem dwar xogħol leġislattiv. Euh, Issa, Kien hemm improva jressa l-dokumenti u meta nitkellmu mbagħad dwar id-direttiva tal-maternità l-lif tal-maternità nafu li kien hemm votazzjoni fih dan il-Parlament sabiex nbidlu l-proposta tal-bidlu tal-proposta tal-Kummissjoni biex ngħaddu għal 20 ġimgħa li jitħallsu bisħiħ għabbażi ta' l-aħħar salarju li wieħed ikun qala' u rabtiet possibbli wkoll għat tranzizjoni Madana kollu, aħna redna l u wkoll li jkun hemm ħlas ta' ġematejn anki għallif tal-paternità. Hija proposta ta' minn faħħara iżda hija ta' pis enormi wkoll fuq l-istati membri, speċjalment fil-kuntest budgetarju li tifħabbat wiċċu kulħadd miegħu. Ma diffiċli ħafna li nagħmlu rekonċiljazzjoni ma' dawn il-pakketti ta' sikkar ta' ċenturin u dawn il-programmi kollha u torbothom ma' l-ispejjeż ta' dispożizzjonijiet bħal dawn fid-direttiva. Naħseb li mbagħad meta jkun iż-żmien xieraq, id-direttiva tiġi adottata, issa jidher li mhux iż-żmien xieraq Iżda mxejna l-qoddim. Nhar it-tnejn fil-Kunsil ta' EBSCO ħajkun hemm mistoqsijiet u kustjonijiet speċifiċi li jippermettu għanna li nresqu l-konklużjonijiet tal-presidenza biex bekk noħorġu b'linji gwida ħanaraw kif ħanitrattaw din is-suġġett bl-aqwa mod u kif il-presidenza Ungeriża u Pollakka probabilment ser jimxu fil-ġejjieni. Tamaw li ntemmu dan ix-xogħol taħdax wara dialogu mal-Parlament. L-ideja hija li nużaw dan id-dibattitu madwar id-dokument li aħna ħanfaslu biex minn tal-inqas narfu dawk il-kisbiet li rnexxenna namlu biex naraw kif nistaw naslu għal politika progressiva għal ġejjeni. Jiena tkellimt ma' Sinjura Estrela Aħna konxi tal-situazzjoni budgetarja, forse nistaw niksbu dawn il-miri, iżda fuq periodu ta' żmien itwal, forsi sal-2020 per eżempju. Jew wara 2020. Forsi nistaw inkaxkru l-periodu ntawlu ħnaqra sa u kun nistaw l-implementaw l-affarijiet fi żmien tlieta erba' snin forsi mbagħad ikunu nistgħu nagħmlu kompromessi għal presidenzi ta' wara. Fir-rigward il-direttiva ta' kwalità li ma tantx sandax taqsam mal-kumitat tagħkom minkejja hemm kwistjonijiet marbuta mal-impjiegi u l-xogħlijiet differenti għandna approċċ pragmatiku u għanna rapport ukoll fuq żewġ suġġetti li huma inqas kontroversjali li huma l-politika ta' diskriminazzjoni marbuta mal-qasam ta' djar u anke mal-rigward ta' servizzi finanzjari għalhekk ħadna nota ta' numru ta' kisbiet taħt dawn it-titli. Dak li għandu mal-migrazzjoni ekonomika li ma taqax taħt is-setat diretti li ngawdu minnu hawnhekk, xtaqt nikkumenta xorta waħda fuq tliet direttivi marbuta mal immigrazzjoni ekonomika. Palissa, il-ħaddima staġjonali u dawk tal-ICT skont l-ministri konċernati għallu li kienem xogħol temporanju mbagħad kien hemm tieni laqa li ġiet mħejja l-Deċembru u forsi l-Ministri kun jistgħu jtemmu dan ix-xogħol. Dan kollox li kellix ngħidilkom fuq it-tmexxija ekonomika u l-konklużjonijiet li nistgħu nistarru mill-Presidenza. Grazzi ħafna, grazie Ministru, tajt president Grazzi tal-li taħdem tant mill-qrib mal-Parlament u ma dan il-Komitat biex bekk għall-ewwel darba ikonna linji gwida għall-impjiegi li jirreflettu tassow il-kwalità tax-xogħol li aħna għamilna fl-imkien. Naħseb anke permess tal kunsill u tal-Parlament din hija pass importanti l qoddim u sarridu naraw kif nistaw nibnu fuq dan is-suċċess li għamilna. Iżda din hija kwistjoni miftuħa. Et kemm tem importanza l-dimensjoni esterna u nixtieq ngħid li fiħdan dan il-kumitat taf li għanna rapport bħalissa li qed jitressaq mill- kollega tagħna Richard Vab u dan ir-rapport li qed nirreferi għalih hija xi ħaġa fejn il-Ministri tal-affarijiet soċjali u tal-impjigi nixtiequ li jaħdmu f'din id-direzzjoni biex bekk jieħdu nota ta' tħassib tagħna anke għal ftehimiet esterni biex bekk naħdmu wkoll fil-WTO u koll l-affarijiet il-Ministri tal-Affarijiet Soċjali l-taqaw darba qabel il-G20 u naħseb li arranġament bħal dan jiex ħaġa il-qawa hawn bħala membri tal-dan il-Komitat. Jek naraw il-konklużjoni tal-esperjenza li għanna naħseb li huma punt interessanti ħafna. Vera minn hekk naħseb li delegazzjoni tal-Kumitat għandha iżur New York, suppost, għall-avvenimenti marbuta mal-irda tal-faqar. Dan u avveniment għandi l-lista twila l-ewwel parti tad-diskussjoni, forse nistan għaddir kelmassa l lill-membri tnejn tnejn. Mbagħad tkun tista' twieġeb flimkien l-ewwel sur Thomas Mann u Alison Tusakas. Grazzi, grazzi Signora President. Il-Presidenza Belġana tal-Kunsill kella difikultajiet u ma setax timx il-qoddim minħabba l-problemi marbuta mal-gvern. Għandi zoċ mistoqsijiet, waħda għanda x'taqsam ma għala hija tan diffiċli l-istati membri li jitrattaw mal-kwoti, bil-kwoti. Ma nafx kemm iċċarajta din, tista' tiddiskuti l-indikaturi, tinkludi indikaturi ġodda jekk l-istati membri lesti li jagħmlu hekk, iżda Hemm kwoti mill-Istati membri għala taħseb li l-Istati membri sibu għada diffiċli biex implementaw il-kwoti. Huma mħasbin li l-Unjoni Ewropea tindaħal wisq kwistjonijiet nazzjonali donna l-Unjoni Ewropea jisbiex isur mastu tiddetta x'għandhom jagħmlu l-Istati membri. Jiena naħseb li rridu ngħidu li rridu niksbu marġni komunu jekk namlu dan nkun nistgħu nimxu ħar il-qoddim. X'tista' tgħidilna bħala kunsill? Issa, fir-rigward l-2020 ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali iva semmejta, iżda l-importanti huwa li tnaqsu il-proporzjon ta' min jirtira mill-iskola fi stadju bikri qabel iż-żmien. Forsi tista' tgħidilna xi dwar dan. Imbagħad, Fir rigward il-pożizzjoni tal ta'kom fil-konfront tal-Parlament taf li hemm rapport fuq il-xogħlijiet eh, ekoloġiċi ġodda dan intlaqa tajjeb mill-Parlament anke fil rigward il-bidla demografika jeħtieġ li naħamlu ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet differenti. Iżda kif il-Kunsill qed ibassar li dan ħajseħ? Tippreferu li tkun mozzjoni għal-riżoluzzjoni jew taħsbu li aħjar ikun hemm pożizzjoni fejn il-Kummissjoni tkun qed tappoġġana. Dan taħsbu li jkollu aktar pis mal-Kunsill? Il-Kunsill ħatajt għajma ħej, rezoluzzjoni oħra mill-Parlament u s naraw kif ħannimxu. X'taħsbu dwar dan? Sì, grazie signora Presidenta. <clears throat> di una maniera breve. Sì. Grazie, signora President. Għanżon fil-qosor. Iżda nishtiq najt l-Ministru Milke li huwa pjaċira lina li naraw l-esperjenza tal-Presidenza Belġana. Jiena kont sorpris u dan kien punt pożittiv dwar il-fatt li l-Presidenza tatwiden l-Parlament u anke foqsma komplessi tresqu l-qoddim, per eżempju l-impigi, il-politika tal-impigi, u provajna nsibu soluzzjoni u koll għal sogru ta' tixjih demografiku fl-Europa. Sfortunatament ninsabu fi krizi ekonomika li tossessjoni l-Istati membri ġem ħafna affarijiet urġenti x'nitrattaw. trattaw u hemm is-sogru li kwistjonijiet importanti oħrajn taw il-ġemp minħabba dawn il-konsiderazzjoni. Għalhekk issa rridu naraw se nagħmlu llum eh, għaddew sitt xhur wara l-kriżi ekonomika. Iżda rridu naraw jekk qed nitkellmu dwar pożizzjoni purament intergovernattiva intom lestu tarfu li l-Parlament huwa leżislatur flimkien mal-Kunsill jew le. Mhux qed nitkellmu dwar Ewropa li hija l-Ewropa tal-Istati, l-Ewropa li għandna bħalissa hija l-Ewropa taċ-ċittadini. U naħseb li l-problema hija li fil-laqat tagħkom ma qed joħroġ xejn minnhom. L-ebda riżultati. Ħafna drabi il- Pożizzjoni li għat li juhu l-Parlament ħafna drabi tiġi ignorata minna ħatakom u dik hija l-problema lina. Issa, nafu li kien hemm titjib fuq il-kwistjonijiet tal-immigrazzjoni u tal-permessi wahdanija din avvanzajna ftit fija iżda naħseb li ma nistgħux nikkunsidraw li għamilna xi progress ta' barra minn hawn. Barra minn hekk hemm l-idea li intom qed tippruvaw tisimgħu naqra mill-Parlament iżda mbagħad meta nitkellmu dwar id-drittijiet tal-individwi li ma nistax għaddu minnhajrhom li m'hemmx mod kif nistgħu għom, ma nistgħux ngħidu li ħajkun hemm xi eh, revoki jew xi eżenzjonijiet lil ħadd. U qatt ma tista' tuża dal-argument li jew hekk jew xejn tajba jew le, u għalhekk il-Kunsill ma jistax jibqa' jinjora il-proposti kollha li jagħmel il-Parlament Ewropew. Mbagħad, Sinjura Milke, nixtieq ngħidlek li iva mill-xogħol siwi iżda sfortunatament dawn ħajjiġu imtemmija fil-presidenza li jmissu mhux ftaħkom. Grazzi, issa ħnara l-lista tal-kellima. Naħseb li kulħadd daħal fil-lista, Sinjura Schrotter. Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch äh, der belgischen Präsidentschaft, ähm, dass sie hier berichtet hat. Und auch vielen Dank. Grazie. Grazie al Presidenza tal-etajtuna rapport ta'kom u grazie a Xol li kienem ta' kooperazzjoni li aħna jina. Naħseb li ħdimna mod pożittiv fir rigward l-impjiegi ġodda ekoloġiċi, demografija u anki oqsma diffiċli ħafna fejn għamiltu pass zejjed biex nipprovaw nsibu kompromess. Hemm oqsma fejn numru ta' stati membri qed ippruvaw websu rashom għal raġunijiet ideoloġiċi u qed jippruvaw jagħmlu bsatin fir-roti. Iżda rajna l presidenza Belġana li għamlet sforzi seri biex tmexxi l-affarijiet il-qoddim. Dan narfu, grata ħafna u li kena dawn l-inizjattivi fil-Parlament Ewropew u dawn ġew adottati mod wiesa, mhux dejjem, mhux dejjem kien il-każ, iżda jiena xorta waħda sodisfatta. nittamaw li jkun hemm aktar riklamar biex il-pubbliku jkun jaf x'qed nagħmlu, iżda taf li hemm suġġett importanti. Intom biltu u l-istati membri taħsbu li jgħu l-istess bħal ma tajt inti u l-affarijiet li nagħmlu aħna jiġu implementati meta, meta jmorru fl-istati membri u nkella tibqa' biss klim firaħ fuq il-karta. Taf li hemm ir-rwol tal-politika nazzjonali iżda taħsbu l-konklużjonijiet ħaj jiddaħlu fl-istati membri ħaj kunem xi xorta ta' kompetizzjoni biex jaraw min ħaj l-aħjar jew le. Jew inkella taħsbu li ħaj kunem approċċ li l-istati membri għodu lura u ma jimplementawhomx. Aħna bħala Parlament kif meċu din inizjattiva l qudiem Voilà, je, je, je vous remercie. Je voulais euh, répondre à... Grazie, Hafna. nishtiq wieġeb l surman billi najdlu li iva l-implementazzjoni li għandek dwar l-Istati membri hija waħda ġenwina wisq huma mħasbin dwar l-Ewropa li t-intervjeni fil-politika effettiva iżda jekk naraw l-kunċett ta' l-miri u l-affarijiet li rridu nilħqu li jkunu oġġettivi u trasparenti l-koll konna x'nerbħu minn din is-sitwazzjoni. Nafu li jemanijiet u miri li huma marbuta ma' ċifri u ma jaqgħu taħtom u ħafna drabi jiġu kwantifikati. Iżda hemm punti ta' tħassib. U dan nista' nkoprih fid-dettall iktar il-qoddim meta nitkellmu dwar in-natura ta' tmexxija, il-gvernanza. L-Unjoni Ewropea ikollha rwol aktar prominenti f'dak li għandu x'jaqsam is-sorveljanza u supervizjoni ekonomika. Fil-konklużjonijiet tagħkom naħħejna referenza l-aspirazzjoni valida li kellkom, iżda li kellna, iżda fil-rigward Signora Schroeter, għat ma kunna nafu eżattament kif ħajspiċċaw il-konklużjonijiet, ma rridniex namlu konklużjonijiet astratti li kunem ħafna klim firaħ fih. Iżda, aħna ridna tħeġġiġ xi ħaġa prattika u nittamaw li il-Kummissjoni toħroġ b'strateġija li tbiddel dawn l-affarijiet fil-prattika. Issa fir-rigward il-mod li nistgħu nadottaw biex naraw li dawn il-prioritajiet ikunu dejjema u effettivi torbot ovvjament mal-scoreboard u mal-indikaturi. Dawn huma għodda importanti ħafna għal tmexxija ta' għada. Huma għodot li aħna nadottaw, dawn huma għodot importanti li adottati mill-Kumitat tal-Impigi u l-Kumitat Imko fejn aħna tlabna li kunem referenza speċifika għall impjiegi ġodda ekoloġiċi. Iżda ma nix ninsow li anke f'dak li għandu x'jaqsam il-makro supervizjoni fil-semestru Ewropew għandna indikaturi għal dawk l-impjiegi ekoloġiċi li ħajintużaw mill-imko mod sistematiku fil-ġejjieni biex bekk ikun hemm analiżi dejjema u prioritizzazzjoni tad-dibattitu. U naħseb li dak diġà nnifsu jista' juri li dan namlu nagħmlu pass il qoddim lejn impigi li kun ekoloġiċi. Nistgħu niddiskutu dan mażmin, żmien iżda rridu naraw mbagħad l-istati membri jekk hux qed jimxu l qudiem Il-Kummissjoni ser tresta l proposti tkellimna dwar ħafna indikaturi u ħan adottaw wħud minnhom f'nar it-tnej, ġew infasla tajjeb mill-Kumitat Imko għanna indikaturi li kopru numru ta' impjegati fuq l-età ta' 50 sena biex bekk ikon idea tal-rata ta' impjiegi attivi eh, impjieg attiv għal dawk li għandhom iktar minn età ta' 50 sena. Se minn dak li għal sur Serkas, Iva għandek raġun qed nippruvaw niżviluppaw il-mentalità. Iżda l-affarijiet qed jinbidlu fir-relazzjonijiet bejn il-Kunsill u il-Parlament. U meta tkellem dwar id-direttiva tal-lif tal-maternità, ovvjament jekk ikollok vot, vot mill-Parlament li qed jirrappreżenta dawn iċ-ċittadini kollha Ewropej, ovvjament ma tistax taqbad jkollok votazzjoni kif ġiġi li qed tirrepreżenta ċittadini Ewropej kollha u dan jingħata l-ġemp. Le, ovvjament, trid tiġi eh, rikonsiljata b'sitwazzjoni budgetarja li hija diffiċli ħafna. Irridu naraw il-loġika differenti ta' sħubija flimkien mal-Parlament. Flimkien mal-kollegi, naf li l-Presidenza Belġana hija l-ewwel presidenza li qed taħdem bħala reġim normali naf li għandna sitt xhur tal-ħidma ta' Trattat tal Lisbona, iva dan minnu iżda nifmu x'inhuma l-impenji tagħna. Dak li għandu x'jaqsam ma' soġġetti li semmejt. Bħal pereżempju il-permess uniku u ma nafux ser jiġli l-timijiet ministerjali belġani, iżda jekk jiena tal-li dan ir-rwol jien nid niddefendi dawn l-idejat fil-ġejjieni. Għatfadlinna 40 minuta, għant għandi sitt talbit għal-kelma, u għalek nitlob l-kollegi kollha biex kemm jista' jkun iżommu fil-qosor. Skużawni, iżda rrid ikun ħin sabiex nkun nistgħu għajmu dibattitu għat-tieni suġġett tal-laqa. Signora Grazie ħafna, Signora President, Signora Ministru. L-ewwel ħaġa mistoqsija dwar il-Fond Soċjali Ewropew. Inti kif tikkonsidra li tagħti eh, fattibilità għal dan il-fond kif imħabbar mill-President tal-Kommissjoni mbagħad dwar l-impjieg ta' nies imdaħlin fleta. Xi xidejat għandek dwar is-sigurtà fix-xogħol illa li ġdan ħajkun ta' impatt fuq is-saħħa tan-nies. U wieħed li tibda r-reklutaġġ billi nħarsu lejn is-saħħa tal-ħaddiem u s-sigurtà fuq ix-xogħol. Dawn diġà huma tliet mistoqsijiet, sinjura jina se nitlaq wara dan, issa dwar issa dwar 18 xar twa 18 xar għanna il-kura ta' tfal, mbagħad dwar l-adozzjoni punt ieħor da jkun ekvivalent ta' ta' lif tal-maternità. Dan huwa li deċidejna fuq fil-Parlament. Mistoqsiju kellim ieħor. nixtieq infakkar infakkrek dwar ġara fil-bidu tal-presidenza Belġjana dak li ntqal u l-fatt li aħna stajna naħdmu pjuttost tajja fuq daw is-suġġetti u li inti ħattom board dak li jedna fil-parlament, inkontent dwar dan. Nispera li fil-presidenza li ġeja eh, tkun tista' tipproċedi bl-istess eh, bl-istess mod eh, fil-presidenza li ġeja u jina nishtiq inkun naf, Sinjura Ministru, peress li għadna ma rajniex il-programmi ta' riformi nazzjonali jew x'sar minnhom, qed jgħid il kallim hemm konsensu qbil dwar dawn fil-Kunsill u hawnhekk imma naħseb li l-Presidenza Belġjana diġar ċivit l-ewel abbozz tal-programm ta' riforma, l-ewel programm. Unbaċ taħseb fuq il-flex security u fuq fuq l impiegi għal dak li għandhom mal 50 sena xaħna t-nistennew proposti prattiċi biex mbatt naħdmu fuqhom. Grazzi. U naħseb ukoll li ħafna tajiet illi jaħdmu fl-impiegi, ġili jiġu fl-imkien u dinja jaħdmu fl-imkien u dinja xejra tajba u jaħġa pozittiva li, li kolna studji kummissjonati biex inħarsu li daw is-suġġetti fiktar dettal. Il-Presidenza Ungeriża eh, lesta li tikkonsidra dawn ir-riżultati u l-mistoqsija li allura hi kif qed tipprepara kif qed tippreparaw l-affarijiet flimkien mal-Presidenza Ungeriża biex konna sens ta' kontinuità u konna nirreġistraw progress fil-futur qarib. Grazzi. Grazzi ħafna kellim għal jimis u grazzi tal-kooperazzjoni sam il-waqt il-prezidenza ta'kom, kienet taħtiġa kbira. Dwar din id-direttiva jina naf li supposta għanna proposta f'Marzu, imma tista' tgħid li xin il- pozizjoni tal-Kunsil dwar li PMRI barra mill-valuri e, f'dak li għandu s-sama direttiva. Issa dwar direttiva tan nisa tqal, dan hemm il-vot fil-parlament kien hemm il-vot fil-parlament peress li ħafna eh, approvaw u votaw favur l-20 ġimma paga sħiħa, ħafna eh, ħassew li di mhijiex ħaġa fattibli, ovvjament il-Kunsill jżomm di moħħu. Issa dwar direttiva tal kontra diskriminazzjoni u drittijiet egwali, tista' tgħidilna ħniex rib biex inneħħu il-problemi li jem fuq u l-ostakli li jem biex naraw fiex wasalna fija biex niprofaw e, nejd biex nħedġu li stati membri blokkjaw din id-direttiva biex ma jkomplux b'dan il-blocking. Kelli moħra? Fl-introduzzjoni wiesa li tajt għandi mistoqsija konkreta ħafna <clears throat> dwar innu qasna pigi għazzazax li huwa wieħed mis-suġġetti għat-trio, għall-preżenza ta' trio. Spanja intom u l-Ungerija. Fil-komunikazzjoni pubblikata mill-Komissjoni taħt l-ambitu tal-2020 eh, għal-mobilità ta' Zazax, hemm imsemmi li l-Kunsill jagħmel rekomandazzjoni eh, dak l ambitu semma garanzija ta' Zazax dik li talab il-Parlament. Din il-garanzija għandha tajt li zazax li ma jkollhomx impika l-iktar minn erba' xhur jkollhom aċċess għal iktar taħriġ u din il rakkomandazzjoni edem minn għaliex aħna nafu li hemm problema. Din il-problema hija kruċjali. U allura hemm il-possibilità biex l-Ungeriżi kollha ja, immexxu din, din il-proposta u kif proposta min-naħa tal-Kummissjoni għax hija taħtiġa kbira għażażak kollha mal-Ewropa. Grazzi l-aħħar sensila ta' mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi, Sinjura Ministru, tal-prezenza u tijak u tal-prezentazzjoni tax xogħol u l-ħidma tagħkom. Jien nemmen illi aħna kellna kooperazzjoni tajba bejnietna, speċjalment fil-ambitu ta' l-impjiegi. Jina kontenta li l-proposti tal-Parlament Ewropew ġew ikkonsidrati u fil-fatt ġew aċċettati, nixtieq ukoll niġbidlek l-attenzjoni kif qalu kollegi oħra, kollegi oħra, bħala Presidenza forsi għandkom ta' tkunu iktar attenti għan nies li huma mdaħlin fl-età f'dak li għandu x'aqsam ma' impjiegi għax hekk qed nitkellmu biex aħna intawlu l-età ta' nies fis-suq tax-xogħol, allura aħna għandna impoġġu f'posthom miżuri speċifiċi biex jikkonsolidaw u jisaħħu l-pożizzjoni ta' daw il-persuni mdaħlin fi żmien biex ikomplu ikunu attivi fil-kamp tax-xogħol. Ir-realtà hija li 89% ta', ta nis li mandom impiegu ma dawk illi qegħdin kważi taħt il-linja tal-faqar. Il li mandomx tħul finanzjarju bizzejt biex huma jgħinu ilhom infushom joħorġu mill-brackets ta' faqar xintom tamlu biex tam, biex taħdmu dwar dan il-proposti il kif ħarġu mill-parlament dwar id-direttiva tal-paga minima, ħaġoħra, u għafawnek, fawnek, Signora President. Issa, dwar il-differenza bejn salari tal-irġilu daw kan nisa Inti tasib dawk il-konklusjoni se jiġu approvati fil-Konsili ġu maddiħla se jimbidel xi ħaġa hawnhekk il għaliex intom qed ikollna dejjem l-istess sitwazzjoni fuq id-differenza bejn salari għall-irġiel daw kan nisa Grazzi kelli moħra. Grazzi ħafna tar-rapport tijak u ta' din il-lista zaurenti li jinti tajtilna Aħna nafu wkoll li l-kriżi għadha mhux mitmumma u allura nixtieq insaqsik kif qed tippjanaw biex intom tagħtu il-handover lill-Ungeriżi nafu li dawn se jirtu eh, situazzjoni diffiċli u kif ħat issegura li ħajkun hemm sens ta' kontinuità bejn ix-xogħol tagħkom u tagħkom. Grazzi ħafna. Voilà, je vais essayer de répondre en style télégraphique. Ministru, għan niprofa eh, inwieġeb mod telegrafiku għax ma xogħol dwar il-European Social Fund fil-konklużjoni tagħna dwar l-estensjoni tal-ħajja eh, fil-xol għal nis li għandhom iktar minn 50 sena u impjiegi li huma favur l-ambjent għandna approċċ apposta li jitlob eh, biex dan il-fond soċjali li jkun immirat apposta biex jagħti politiki tajnuna f'dan is-settur. Għanna xsbul dan importanti. Issa, dwar l-impjeki ta' nis li mdaħnin fi zmini u problemi u kol ta' sigurtà u saħħa fuq ix-xogħol din hija waħda mir-rakkomandazzjonijiet prinċipali tagħna aħna rridu aħna din ngħidu li mhux biss suppost inżommu in-nies ta' 50 sena l fuq biex jaħdmu iżjed u dan nistgħu nagħmluh biss biex billi ntejb nagħmlu titjib kbir u li dawn jagħmlu e, bidla kbira mhux biss fil-kumpanija li jkunu fija imma anke forsi f'doveri ġodda. Imma din nisli li għandu 45 sena l fuq għal-jom di tibda ċertu era ġdida fil-ħajja tagħhom. Kondizzjonijiet irrid npoġġu kondizzjonijiet għal dawk li għandhom 50 sena l fuq biex kollhom ċert biex jarmonizzaw il-ħajja tagħhom fix-xogħol u li jkunu jistgħu jaħdmu iżjed fit-tul jina naqbel il-intawlu il-lif ta', adozzjoni ta' tfal u anka l-kura ta' tfal, child care. Imma dan huwa settu da' xej kontroversjali kifek fl-introduzzjoni tijaj, etat il-ministru. Dan ġie eh, koper permezz ta' konsens u ftejim u allura rridu ma nistawx nieħdu dawn il-punti eh, for granted. Issa dwar mistoqsijiet oħra, aħna ħdimna b'mod eċċellenti fih dan it-trio, Spanja ta' qabli u l-Ungerija ta' warajna. aħna minna xidma kbira biex nikkoordinaw il-proġetti tagħna, intom tafu li nis fil-gvern jinbidlu ma ħankomplu jkollna linji gwida konġunti u il-Presidenza Ungeriża lesta li terfa l-pis tagħha issa u ħalli ħatok tikkollabra mal-kumplament ta' trijon badwar pjanit ta' riforma nazzjonali dawn qed jiġu sottomessi mux dejjem jirrispettaw l-iskadenza dan huwa skont ta' skont l-istat membru. Mbagħad il-mistoqsija dwar l-MRI u l-magnetic field, aħna din nistennew risposta mill-Komissjoni di għad baqara ftitħin nittamaw li toħroġ fi żmien il-Presidenza Ungeriża. Dwar il lifta ta' naħseb naħseb li l-approċ li jista' jkun suġġett għal kompromess fuq meta ta' żmien twil u għal jkun approċ fuq eh, żewġ stadji u naraw l-ewwel naslu għall-20 u mbagħad naraw lil-lin mill 20 naraw fejn nistgħu naslu fuq kull pass. U dan ikun bejn 18 il-ġimgħa bejn 18 u 20 ġimgħa. Mbagħad forsi l-20 ma nafx etajt il-ministru. Jista' jkun wieħed mhux bil-fors tiegħi imma din kwistjoni li teġġa titqajjem. U naraw sa fejn jistgħu jaslu l-istati membri biex jaċċettaw dan. Mbagħad il-punti dwar il-punti budġetari nittama li sal-2015 ma di l-istess situazzjoni finanzjarja ta' skametin fl-2011 dwar diskriminazzjoni ħna minna l-istajna. Issa dwar kwistjoni sensitiva ħna minna Eh, għamilna eh, titjib fis servizz finanzjari, iż-żazax dejjem jibqaw eh, priorità għalina. U fil-Kunsil ottubru tkellimna dwar dan meta analizzajna l-aħjar miżuri għal kontra l-kriżi u miżuri biex għal waqt il-ħruġ mill-kriżi illi żazax m'għandhomx jintilfu minn politiki baġitarji u f'konklużjoni presidenzjali aħna ħana adottaw diversi rekomandazzjoni li huma marbuta ma' rapporti mill-Kummissjoni dwar Youth on the Move. Um, u referenzi saru biex għal garanzija dwar iż żazax u appell biex din e, tiġi infurzata mill-Presidenza Ungeriża. Mela, Jina dawn huma tweġibit tiegħi fil-qosor. Nirringrazzjak qed il-President għaddi l-ewwel parti tal-iskambju ta' idejat ta' opinjonijiet. Il-mistoqsijiet għedin juru l-interess kbir li jem f'dan il-kumitat u issa immedjatament il-kelma għal darbohra lill-Ministru biex tkun tista' tgħidilna u biex nibdew il-diskussjoni dwar il-pakket ta' governanza ekonomika u l-importanza li inti qed għalija u li diġà referejt għalih għall-Apsco li tkun involuta fid diskussjonijiet dwar governanza ekonomika. Forsi tista' tieħu l-opportunità biex tgħidilna kif tarom l-affarijiet u x'inhuma l-iktar messaġġi importanti għalina l-Kumitat. Ħaġa li nistgħu naqblu għar-rapporteru għalli flimkien ma' referenza ta' 121 għanna bżon eh, referenza l-148 ma' parti dan l ewwel punt forsi tista titħol fiktar dettal dwar x'nittamaw li naslu għalih. Il-Ministru, eh, eh, ħan nipprova nitkellem fil-osora folja dan huwa suġġett komplikat u tekniku imma nħoss illi verament huwa importanti. Bażikament fil-kuntest ta' tas-semester Ewropej għandek tliet tipi ta' supervizjoni l-ewwel supervizjoni budgetarja marbut mal-istabilità, artiklu wieħed tnej sitta li għandu l-approċ, li jimxi fuq approċ dwar il-proċeduri ġodda ta' supervizjoni. u l-problemi tal-idea ta' deficit eċċessiv u sanzjoni differenti. Dan huwa wieħed mill-approċċ li interessana. Forsi ftit inqas il għaliex, ovvjament, mhuwiex kwistjoni tal-politika baġitarja u jiġi taħt l-ekofin fil-fatt. Umbat, għandek it-tieni tip ta' supervizjoni. Dik li fl-opinjoni tiegħi hija l-iktar importanti qed tajt il-Ministru, biex bekk nkun nistgħu ndaħlu l-approċċ ta' impjiegi u hemm battalja għaddejja dwar dan, mhijiex battalja ta' ta' ugwaljanzi, imma hija kwistjoni ta' viżjoni, ideja ta' <coughs> ta' ekonomija u l-miżuri li għandhom jieħdu għall-impjiegi li titmexxa l qudiem minn eh, eh, l-imsieħba l-iktar importanti u mhux sempliċement il-Ministri tal-Finanzi li aktar xieħdu eh, punt di vista eh, pjuttost budgetarju. Allura għandek supervizjoni makroekonomiku b'mekkaniżmi apposta u allura hemm regolament li qed jiġi propost mill-Kummissjoni u inti għandek supervizjoni tematika il li hija diskussa ftit inqas li hija tip klassiku ta' supervizjoni li hija marbuta ma' suġġetti u l 20 Allura rridu naraw fej qegħdin naslu dwar il-miri tagħna. Unbat għandek il-ħames objettivi u l-flagships dak għandu jasamma inizjativi. Allura jina naħseb li aħna jekk rridu nkunu effettivi u kif mandi, peress li mandiċ żmien bizet, naħseb li għanna nifukaw l-attenzjoni minn tagħna dwar l-approċ kompletament ġdid ta', ta supervizjoni makroekonomika. Issa, di kifini miftuma b'mod ġenerali, dak għandu xaqsam ma' timetable ma' skadenza. U għawnek fejn nistgħu namlu titjib, l-ħagġa rispett ta' wieħed erba' tmina ta' trattat, għanna il-prezentazzjoni ta' rapport konġunt dwar situazzjoni ekonomika il-Joint Survey Report ippreparat mill kummissjoni u li ħaj jiftaħ eh, proċess ta' eh, supervizjoni dak ta' makroekonomija matul is-sena mbagħad għandna eh, dwar il-rakkomandazzjoni biex isiru dawn huma rakkomandazzjonijiet li għandu li ħaj u li huma mirati lejn l-istati membri biex dawn jagħmlu programmi nazzjonali jkunu iżjed preċiżi, prattiċi u jimxu skont li jaqblu mal-rakkomandazzjonijiet. Tal-Kunsill għandu jiġi preċedut minn rakkomandazzjonijiet preparati esklusivament mill-Ekofin dwar is-suġġetti makroekonomiċi Umbat, meta tħares lejn litra li ndbat lill-Kummissarju dwar is-suġġett, u l-kontribuzzjoni differenti meta nitkellmu fuq zbilanċ mikroekonomiku 70% ta' suġġetti għandhom xjaqsmu mas-suq tal-impjegi. Jiġifieri dan huwa din l-ispiża tax-xogħol biex ngħid hekk. Taxxa fuq ix-xogħol u salarji u partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol e, għarfien, e, tarif li għandu ċasimma kompetitività, riġidità ta' suq ta' xogħol, etc. Allura din l sfida iġifiri li naraw jekk fil-Kunsil tal-Liċej, il-Kunsil tal rebbija ikun xem bizzejt preparazzjoni għal dawn il-rekomendazzjoni kollha għall-istati membri meta jiġu għall-abbozz tal-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom. Meta dan isir nilqaw il-kontribuzzjoni tagħna mill-skilled people mhux biss mill-Ministri tal-impjiegi ikollna allura approċċ differenti minn dak budgetarju biex bekk għandna nkunu nistgħu nirrikonoxxu il-problemi, eh, ostakli u kol punti pozitivi li jkun fis-sistemi u nimxu skont il-rekomendazzjoni li jkunu saru li l tar-Rebbija b'mod parallel mal-Konsil tal-Ekofin li għandu kol rwol importanti xilab imma fl-istess ħin mal-approċ tal-EBSCO u din l-organizzazzjoni li għan immaġna u li ser nissuġġerixxi wara dibattitu forsi ma' dan il-komitat taħt għandi laqam informali mal-partner soċjali biex bekk nagħmlu rekomandazzjonijiet għabbażi ta' wieħed erba' tminja il-parallelu anka b'koordinament għaliex le għax din hija nieqsa din il-koordinazzjoni hija nieqsa bejn iż-żewġ entitajiet lill-Kunsill eh, Ewropew biex dan ikollhom idea bilanċjata tal-affarijiet kif huma eh, danu l-apronomiku u l-politiku meta tara l-artiklu 148 hija ħaġa loġika, tara loġiku li tuħu dan l-aspett għaliex eh, peress li l-ingwida li linji gwida huma permanenti, nikkonsidrawhom bħala messaġġi importanti li nirrepetu li għandna nirrepetu kull sin kull sena. U l kunsillu mbagħad jiddeċiedi dan huwa l-ewwel pass l-iktar importanti mbagħad wara li kunu saru il-Stati membri jamlu il-programmi nazzjonali tagħhom ibbażati fuq rakkomandazzjoni jkunu kunu jnataw lilhom om hemm it-tieni round li huwa daqshekk importanti. Ir-rakkomandazzjonijiet mill-pajjiżi dan huwa kopertu wkoll minn l-artiklu 1 dan dinja għażla miex vinkolanti, ma nistgħu nagħmlu nagħmluha sistematika kull sena. U wara l-analiżi tal-programmi nazzjonali tal riforma li jkunu saru il kummissjoni fl-EPSCO, minnaħat tal-EPSCO, parallel mal-ECOFIN kunem hemm rakkomandazzjoni li jidħlu minn kull pajjiż biex naċċettaw ruħna li dan ikollna eh, rakkomandazzjoni minn kull pajjiż u mhux biss inserħu fuq il-Ministri tal-Finanzi li wettqu din il-politika. Aħna rridu li kulħadd ikollu il-kelma allura dan kollu huwa ibbażat fuq bbażat legalment fuq l-artiklu 148 biex bekk ġunju fuq il-bażi tal-programmi li jkunu sa' nistgħu nagħmlu rekomandazzjoni dwar l-impjiegi u nagħmluha possibbli għal Kunsill Ewropew biex tagħmel rakkomandazzjonijiet pajjiż pajjiż u wara nkunu eh, eh, rajna iż-żewġ dokumenti nispera jkunu koordinati jkunu suġġetti jagħmlu daw ir-rakkomandazzjonijiet suġġetti għal rakkomandazzjonijiet li jkunu sabu. Din hi s-sitwazzjoni li għandna qudiemna l-futur. Da kollu huwa bbażat fuq l-artiklu 148 Imma jekk ma jkunx hemm din ir-referenza ma tkunx rispettata mill-istituzzjonijiet. Hemm qisha revoluzzjoni għaddejja illi hija ta' konflitt ma' trattat ma' trattat għax hemm dan din hemm din entità kbira li hija l-ekofin u mbagħad għandek is-sotto kunsilli aħna Rajna, rajna situazzjoni fejn ma kienx hemm bil, ma din u dan hu l-bilanċ politiku. U jekk inneħħu l-effettività mill-politika tagħhom, allura mbagħad ma jiġri xejn. mux neċessarjament tal ekofin li tgħid x'rakkomandazzjoni għandu jkun hemm mas suq tax-xogħol jew għall-irtirar u nis li għandhom ċertu sena daw iridu jieħdu s-suġġett da suġġett huma u jwett u r-reformi huma b'mod effettiv. Allura hemm din il-kwistjoni ta' effettività f'dak li għandu xaqsamma dak sejħa ownership ta' daw is-suġġetti differenti, ġifieri suġġetti namluhom tagħna inkunu parteċipi. U l-EBSCO għawnek irrit jipparteċipa u koll għanna l-linji gwida dwar dan u rridu ndaħlu referenza għal Kunsill Ewropew fit-8 Ottubru. U waħda mir-regolamenti hija li għanna nirrispettaw din il-ħtieġa, din it-talba u ninkludu il-wieħed erba' tmina. Wieħed mill-approċċi tal-Ekofin huwa li ngħidu bażikament għalmenu għandkom taslu għal bil biex intom ikolkom riżultat u mbagħad it-tieni l-entità responsabbli Eh, eh, trid tasal għal dan il-bil u li rridu namlu u nixtieq nirringrazzja lin-nies għal ħidma li qegħdin jagħmlu fil-Kunsill aħna tlabna il-Kumitat tal-Impjiegi biex jippreparaw u dan ilhom jagħmlu għal diversi xhur u kienu l-ewwel biex adottaw u dan qed nagħmluh biex unuru li qed inkunu effettività li qed inkunu effettivi mela li ippreparaw huma huwa u li se nadottaw nhar it-tnej huwa rapport ta' evalwazzjoni li huwa dokument professjonali li sar sew ħafna u li jagħti analiżi ta' suq tax-xogħol u huwa speċi ta' scoreboard għal analiżi ta' tal-iżvilupp fis-suq tax-xogħol fis-setturi kollha li għandhom x'jaqsmu ma' kompetitività, partiċipazzjoni fix-xogħol, taħriġ, eċċetera imma qed iħares li dal dan istudju ħares lejn studju b'mod differenti mill-li minn suġġett sem suġġett uniku fejn l-impjegi għandhom biss xaqsmu mas-salarji, dan mux l-uniku indikatur. Allura aħna pjanajna dal istrument biex bekk inkunu nistgħu nanalizzaw l-iżvilupp ta' linji gwida u supervizjoni makroekonomika ma' wkoll biex ikollna mod kif nanalizzaw il-politika kollha kemm hi makroekonomika biex ikollna iktar biex ikollna analiżi iktar dettaljata u raffinata ta' suq tax-xogħol u biex bekk fi paġna waħda għanna il-monitoraġġ tal-impjiegi bl-indikaturi differenti kollha u sub-indikaturi u li naqbdu bil-punt li na diġa semmejt il-lum wara nofsinar. Dan huwa wieħed mill-punti mill-prinċipi. Aħna ħan nibdew dal-approċċ minn jannar. Għana jkun rapport konġunt mill-Kommissjoni nixtieq ningrazzja l-Presidenza Ungheriża li fiskeda tagħhom għall-EBSCO diġà daħlu l mod kif aħna diġà ħademna biex nagħmlu rakkomandazzjonijiet iktar ċari bażi tal-gvern strument ta' gvernanza ġdida. U biex jadu rigward il-Konsil ta' Rebija u kif aħna ħarġu b'rakkomandazzjonijiet għall-Konsil ta' Ġunju. Għalhekk aħna nixtiequ sa ndaħlu l-bażi legali ta' 148 u din primod naqdu għamma semestru Ewropew u niprobu nsibu lok għal-parlament biex ikunu nistaw nsaħħuħ. Eh, grazzi tassew tal-li tajtna ftit idejat ta' kif tara dan is-suġġett naħseb illi illi jekk aħna rnexxina nirfu din il-battalja mela xogħol tal-dokumentat juri biċċari li jagħmel xogħol importanti ħafna. Fil-qofs pakket pakkett Aħna dan u fidejn is-sur Kaza li ta' għamana magħna wat Forsi nista' l lura għal xi punti l għannat. Meta nħarsu lejn is-sitt texts għal-issa li għandna qudiemna. Inti fokajt fuq tnejn mod partikolari l-aħħar wieħed illi jitkellem dwar supervizjoni makroekonomika. Imma għalissa l-ebda minn dawn it-tekst inkludu il-dinamika ta' semestru Ewropew nifsu, iġifiri naħseb li l-Parlament Ewropew ser ikollu juża dawn l-odda biex ja iddaħħal din l-ideja ta' dan l-semestru. Sab tal-imot illi tamilla jemlu fatt prattiku. U permess peress illi semestru Ewropew mhux jirrifless fit-tekst hawnhekk mela il-odda li huma dispożizzjoni tal-Parlament illum Imma affarijiet li jeżistu qabel ir-riforma, affarijiet li jeżistu llum, jeżistew illum, jisom ebu għal kollox. Rigward l-impjek, nixxiex li xogħol għamilna xogħol eċċellenti li għamilna ma' sur Harry fuq l-linji tal-impjeg irrit jisparixxi għal kollox. Aħna ma qed bita dawn l-linji ekonomiċi jew affarijiet oħra ġew nfasla u ġew ehm, maħduma. x'importanza tagħti lil dawn l-għodda? Għandna nipprovaw nerġgħu ndaħlhom fit-text jew għandna nissostituxxuhom ser natu bidu għal proċess kompletament ġdid, mod vag, din hija problema. Tilet osservazzjoni tiegħi rigward l-scoreboard. Inti qed li imko provaw jieħdu biex il-proċeduri u l-indikaturi jkunu iktar professjonali. Sabiex ikunu l-aħjar fil-klassi Eh, kif għandhom ikunu nisafna drabi imma eh, anki persuni li din jihdu ħsib li l-affarijiet soċjali għandek raġun. Qegħdin inħarsu quddiem. U ifisser li dan jista' jkun qassi fin-negozjati, ma meta inti tħares lejn dak li oppjanat illum. Il-tekst illi għadin nirri konsultati fuq, memx xejn, memx xejn li jitkellem dwar scoreboard, memx indikazzjoni. Inti għed illi il kommissjoni ser tħossi badi, ma kif se ba, se tħal fi għadi. Jena naħseb illi għonek fiħdan il-Parlament Ewropew għanna nitlu fil dettal ta' dak li u unaraw mdaħħal pal-indikaturi, maħnex esperti fuq l-indikaturi, imma aħna għanna ta' opportunità għonek irridu li intom intittina tina ideja fuq għadi u l-aħħar punt fuq il-kussjoni ta' sanzjonijiet Nasab danja aktar taħt ekofin jew ikon imma ħajkollu konsekwenzi soċjalment. Inti għalek għandek messaċ twassal jew hija xi ħaġa li inti taħseb li hija kompletament fidejn l-entitajiet oħra u li aħna m'għandna x'inejdu fuq għadi. Mela vera m'għandniex ħin a dispożizzjoni tagħna forsi nkun semma lajma nagħti ċans il-kollegi li xi jridu xi ħaġa. Imma Ma jider li hemm ebda mistoqsijiet żejda ġiviri. Eh, din dawn ma relevanti. semestru Ewropew ħaġa li aħna tkellimna għalkemm ma fir-regolament. Iżda dan diffiċli ħafna li grupp ta' ħidma task force tiegħu dwar li fuq imbena il-dispozizjoni ta' trattat fejn ma kienx hemm dak iż-żmien waħed erba' tminja, imma fl-istess ħin provajna ndaħlu r-regolament fuq dan it-task force u dan kollox se qed iseħħ nuqqas ta' konsistenza minkejja li xi ħaġa ta' min faħara u importanti nagħmlu rigward is-semestru Ewropew fid-dibattitu naħseb viżavi r-regolament l-unika dokument uffiċjali illi jisemmi dan u l-progress tiegħu tul iż-żmien huwa rifless fid-dibattiti. U l-konklużjonijiet ta' konsil ta' EFSCO f'Ottubru qed nirreferu għalihom fil-dokument tal-Konsil dan iskala ta' ħin ta' żmien u qed nirreferu għalihom hemmhekk. Mod parallel għal li kollha ġifieri naħseb is-semestru Ewropew huwa wieħed li aħna nistgħu ndaħlu hawnhekk f'dan istrument jew fiħor. Imma aħna rridu ndaħluh mod ċara hawnhekk ukoll issa għaliex il-żmien huwa importanti ħafna u rridu nitkellmu dwar il-bażi legali ta' wieħed nej wieħed u wieħed erba' tminja dak li qed inti dwar scoreboard huwa wkoll importanti ħafna. Din diskussjoni ħekkolkom tiddiskutuha issa. Eh, għax xejn ma' għax fil-ġebel. Dak li ntqal rigward l-indikaturi sema ħafna u l-unika ħaġa li msemmija li gvernata skużatament minn ekkof palissa hija l-bilanċ li għanna palissa fuq attivitajiet barranin u spejjeż ta' salari li huma taħt impik u jgħal taħt impiki u bat għandek id-dejn, il-konstruzzjoni, id-djar, dan huwa dibattitu sħiħ. U li intom tridu tiddiskutu għalli kif se daħlu hawnhekk. Dawn indikaturi kif għaddaħlu dawn l-indikaturi? Eh, minna ma tinsaw impjek u l-rati tal-negozjaru u l rati soċjali, imma inti ħat inkludi fl-impjeg il-rati per esempio ta' parteċipazzjoni, xidawnu u xuħut minn indikaturi li il-komitat soċjali ta' impieget għet jiddiskuti, għalija il-rati ta' impjeg u l-rati ta' produttivita jgħet ħagġa importanti, għalix għawnek dan il-kontest Irrid ikollna rabta bejn it-taħriġ u impjieg u nużaw l-indikaturi konġunti biex namlu analiżi sħiħa. Jekk aħna neħdu indikaturi ma fl-aħħar mill-aħħar timbagħad titiżid xi ħaġa dwar l-impjieg. Kieku sew kieku tista' tagħmel referenza għall-impjiegi jew nerġgħu nortu lura għall-impjiegi u nagħmlu l iktar dettaljata dwar x'intqal mill kunsill ta' EBSCO. U dan iku din tkun kieku analiżi aħjar rigward senijiet. Ah, jew multi. Ah, dan huwa din hija dibatton u dibattitu itwal. U li qed jkoll u għaddej fil fil-kunsill, u kħatir tikun involuti kien ħarsu li supervizjoni makroekonomika. Meta jkun hemm zbilanċ mela hemm il-possibilità li wieħed jittaħħal multa ta' 0.01 tal-GDP ta' kull pajjiż li 0.02 huwa l-IDP il-deficit eċċessiv. Mhux 0.01 fil-mija. U bħalissa hemm il-possibilità li ikonna analizi fuq binarju wieħed jew inkolla jkollok multa. Ġifieri importanti li dawn l-analizi jisiru u mod diversifikat. Għalkemm artiklu 48 innifsu ma jipprovdix eh, eh, sanzjonijiet. Fuq il-linji gwida ta' impjeg meta qed nitkellmu dwar is-semestru u l-importanza li ndaħlu dan it-tip ta' loġika fl-affarijiet qed nitkellmu dwarha l-għana huwa li għalli indaħlu aħjar mod il-linji gwida ta' impjieg għall-artiklu 148. Kif suppost? Blodni li huwa xira u koll u jekk nitkellmu dwar Artiklu 148 qed nitkellmu dwar indikaturi fis-sena. Imma u qed jiġri fl-es minn ekofin, ma rridu nreferu għalih. Grazzi ħafna Ministru tal-Kooperazzjoni tiegħek tul dan is-semestru din il-Presidenza li għadha ma biċċaċ. Ħna nitamaw nawguraw lek li kollok kull suċċess fl U nista' ngħid li fisem il-kollegi kollha napprezzaw ferm il-kontribut tajjeb. Grazzi.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 fuq il-rapport 2010 għal dwar l-implementazzjoni tal programmi tal-politika tal-koezjoni għal 2007-2013. Għanna 59 emenda. b-rapport għal fidik. Grazzi, Signora President. Kenna 59 emenda mresqa għall-opinjoni u uh, fost dawn id-59 emenda 27 minnhom ġew imdaħla b'sitt emenda ta' kompromess u l bija ħan nivvotaw dwarhom ma' bazz individwali. Ma' ġenerali nista' ngħid li hemm titib għaliex minħabba l-emendi ta' kompromess aħna rnexxina daħlu ħafna minn dawn id-dejat li daħlu ħafna mill-kollegi tagħna Huwa bissa tlet emendi illi jiena kell xi dubi dwar kelli xi ndaħħalhom jew le, u nixtieq ħafna nisma' minnaħa ħata kollegi l-oħra naraw x'għandhom xi jgħidu, nixtieq ingrazzja lil kull min ikkontribwixxa. U sa fejn sa nifhem jidher illi hemm kompromess li fqal persuna waħda jew da waħda illi minn partit politiku wieħed illi ma tantx jixtiequ jivvotaw għaliha. Nittama li tatmim ta' diskussjoni kuħat ikun jisaj jqabel nkun nerġa' ndaħħal l-emendi fl-approvazzjoni ta' din l-emenda. Grazzi. Grazzi, xati xie jitkellem, Senjura Harkin. Grazzi, is ehm, Sur Kasmanova li me setax tkun hawnhekk fosna llum, hija taqbel mal-kompromessi u li għandha xi kummenti fuq xi emendi oħrajn. Il-komment tiegħi għandu x'jaqsam ma' emenda 13 mis-Senjura Figueredo meta titkellem dwar il-Kommissjoni li toħroġ b'inizjattiva eh, li hija mirata għal kriterji ta' kofinanzjament li tagħmel aktar faċli li kuna hemm l-użu tal-fondi, eċetera. Jiena l-opinjoni personali tiegħi hija li din hija xi ħaġa li iva rridu nħarsu leha u r rapport jgħidulna illi l-Unjoni Ewropea nefqet 3% tal-74 10% tal-374 biljun allokati u aħna qegħdin għaddejn iktar minn nofs il-periodu ta' programmar u għed mill-ħafna raġunijiet hija li gvernijiet li m'għandhomx flejes ma jistawx jisibu l-fondi biex jikun jistaw jqablu għalhekk għandek din emenda tiġi appoġġata. Jien naħseb illi it sattax mis Schroeder għandek għandi mistaqsija meta qed nitkellmu dwar it-trasferiment ta' risorsi tal-DFF għal-ERDF u inti ma taqbilx għax il-viżabilità tal-ISF u l-impenn soċjali mhuwiex eh, ovvju. Nistaq nistaqsik li fl-arfin tiegħek ta' dawn it-trasferimenti dawn kienu xirqa għalfej dawn eh, saru. Jina nixtieq tweġiba għal din il-mistoqsija, grazzi. Signora Lavio Zieska. Grazzina. Nishtiq ringrazzja il-rapporter tal-li kienu daqsek eh, miftuħa u trasparenti meta kienu għedin iħejju il tekst ta' kompromess fil-opinjoni. U nixtieq insemmi wkoll illi minn dawn is-sitt kompromessi li ġew żviluppati aħna nappoġġew ħamsa minna, aħna ma nappoġġewx waħda minnhom U dan il-kas aħna ma stajniex nilħu fejn. Dan, dan jitratta mod partikolari kompromess numru 5 u aħna ma stajniex nil-ħuf fejn għal żewġ raġunijiet. Nawannat, fl-introduzzjoni l-indikazzjoni għall fond Soċjali Ewropew bħal fil-kontest tal-għan tal-ġida kontra l-faqar. Dan il font jasemek biex kunem xol li jinħoloq għal li huwa ta' natura imprenditoriali. U bekk nkunu nġidu kol kontra l-faqar. Importanti, ma fl-istess jinidu nżommu u dimajnejna li nġidu kontra l-faqar fil kasta dan il-fond huwa li jista' jsir billi mobbalizzaw is-suq tax-xogħol. U għalhekk aħna ma naqblux ma l-awtonomija tal-fond soċjali. Politika kożjoni hija msejsa fuq budget komuni. Mhux li mhux qasam li naqsmu l-budgets. Sena l-oħra, il-Parlament adotta żewġ reżoluzzjonijiet fejn il-Parlament kollu temmu ivvota kontra li nirrifjutaw l-autonomija finanzjarja. Nirreferu mod speċifiku għat nirreferi mod speċifiku għal politika ta' koezjoni u il ċejjini tal-ISF. Dawn huma minimi illi eh, aħna ma nistawx naċċettaw u ma sejniex nifutaw favur il-kompromess. Jena nixtieq nappoġġja wkoll eh, ħut minn dawn l-emendi li ġew imresqa dwar il-ħtieġa li ntejbu l-effettività ta' dan il-fond u ntejbu l-infiq fuq l-edukazzjoni tu li l-ħajja dawn affarijiet kollha li irawmu e, ħeġġa li wieħed jerġa' jidħol fis-suq tax-xogħol. Dawn hawnhekk nivela jinsab il-valur miżjud. Sir Ludwigson u Sinjura Schroeder. industripolitik för globaliserad tid. No. Have been a Anna Għana mux put sitta, t-nejt, t-nejdu, s-sirritu, t-fiskin. Möchte ich ähm, Frau Hakin antworten? Ich habe jetzt nicht die englische Version überprüft. Signora Schritte, jina ma verifikajċ ma version verżjoni ma Għadin ktibta bl-Ingliż. Nista' nispjega ftit is-sfond. Is-sfond jgħid illi għal snin kollha għal dawn is-snin kollha il-proporzjon tal-ISF programmi operattivi naqas għax istati membri għandhom envelopes sanzjonali u dawn jiddeċidu individualment x'limħa jużaw għal ISF e u lim se jużaw għal IRDF, e ġifiri proporzjon tal-IRDF naqas. Għalhekk irridu noqogħdu attenti illi dan ma jiġkinx għal kollox. U għal għaxan huwa strument importanti ħafna dak hija politika ta' impjieg u dan jaħdem flimkien ma' negozjati tal-ġejjini. Rigward ir-regolamenti nġidu nżommu mal-ftejjin għax il-Komissjoni għadha għamliċ analiżi tagħha. Le? Xaħat tiħar? Tejt iċċer? Iva. Nixtieq nagħmel komment tgħid ir-rapporter. Komment fuq xi dak li qalu xi kollegi fuq it-tletin Sunjor Figuerero tkellmet, naħseb li idea tajba, xin hija inizjattiva tajba li biex nirrivedu il-kofinanzjar minn naħa tal-istati membri biex tagħmel iktar faċli għal dawk il-pajjiż li qegħdin ħabtu wiċċhom ma l-iktar diffijiet ehm, finanzjarji għawijin u dinja xi ħaġa tajba ovvja u li nistgħu nresquha bħala suġġeriment u ndaħluh fis-seħ. Emenda 19 ta' Senjura Xrede l-istess raġuni li eh, Senjura wkoll eh, għamlet l-istess mistoqsija jien ma nafx kif inti se tappoġġja l-idea tiegħek illi dan il-font tal-għalli ARDF tnaqqas għal kollox ma nafx minn fej li miex korroborata. Inti kif inu kif miktub ovvjament hawnhekk għana marridux li dan jitnaqqas vizavi l-RDF jew fondi oħrajn. Do sostanza jiena naqbel, imma inti kif kif qed tappoġġa dan it-tip ta' idea, kif riġt bija din, għax ma nafx jekk għandek xi data statistikali li tista' tappoġġa. Għalhekk nasuġġerejt illi aħna namlu astensjoni għonek, għax jina marrajċ provi ta' kif inti tista turi, ġviri turi li dan qed iseħ, jina nappoġġak dak li qed bħala kunċett, imma fil-prattika hawnhekk imma qed mhux qed jgħidlek. Dabat dak li dwar dak li qalet is sunjar Danuta fuq il-punti kollha li resqet, mista ngħid li kompromess eh, mhux biss hemm differenza bil-mod kif aħna aħna konna l-approċċ għal kompromess, imma hemm punti fejn aħna stajna insibu f'tejn komuni. Fl-opinjoni tiegħi u l-opinjoni ta' kulħadd, hi li jessef huwa għodda bażika li edemek biex it-tijjeb pimpjek imma wkoll naqas il-faqar u tiġilet kontra l-ugwaljanzi bejn istessi u kol tiġilet kontra diskriminazzjoni soċjali ma' dawk b'diżabilità, l-xjuħ, u l-bqija. U aħna ma stajniex inneħu, għax kienem suġġerimenti li nħassru din il-parti u nifokaw iktar fuq li nġildu kontra l-faqar in ġenerali. Ma din kienet uħda mir raġinijiet illa li aħna ma stajniex naqblu magħhom. Issa rigward l-autonomija finanzjarja, jiena naħseb illi politika ta' koezjoni għandha ikoll autonomija finanzjarja u kienem noqas taf sejjim ukoll għaw ieħor hawnhekk ukoll u mbagħad iktar l-isfel. Wara diskussjoni ma stajniex noħarġu b'kompromess. Ma nafx hekk il-PP jista' jpoġġeħ jew le. Imma dan suppost iqisu li waħda mill l-għanijiet tal inġildu kontra faqar tal-2020 li nġildu kontra diskriminazzjoni u għal għana nużaw dawn il-fondi għal dan il-għan. l eklementi l ohra fl-opinjoni tijaj għandhom jiġu aċċettati, jistaw jiġu aċċettati. L-unika tlieta li fejkenna differenza ta' opinjoni kienet 30, 19 u kompromess E. U l-bqija kollhom aċċettabbli għalin, aċċettabbli għalin, grazzi. Très bien, mais sur pardon, vous voulez réouvrir la discussion mais Titterġa' tiftaħ diskussjoni naħseb li Eh, konna koprejna il daw kolla, il punti kolla. Kif tridu, tajt il-President? Il-Senjura Vjevska. Fuq il-kommenti ta' rapporter, Senjura Papadopolo, fil-rigward il-tnaqqis tal-faqar, dan kien il-bazi sabiex nġildu il-faqar l-esklużjoni soċjali, eccetera, dak li jgħid il-kompromess, iżda aħna ma nistax naqblu miegħu. U naħseb li għandna nkunu konsistenti fil-lingwaġġ li nużaw fid-dokumenti, speċjalment dak li nkunu għamilna qabel li għadottajna qabel. L-istess japplika għall-autonomija finanzjarja. Dan l-aħħar ftit xurilu aħna dotajna riżoluzzjoni fejn aħna l-koll binna biex morru li l-in minn din id-dispożizzjoni u għanna nkunu konsistenti għaliex inkella ċittadini li jaqraw id-dokumenti tagħna nasser jajdu, jgħidu, ngħidu ħaġa f'dokument u ħaġa oħra f'dokument ieħor. Grazzi. Mela, ġejt għattenna l-pożizzjoni tiegħek xini, Sinjora Schrotter, tixtieq tirrispondi? Iva, rajt il-verżjoni Ingliża darboħra u naħseb li l-verżjoni bl-Ingliż hija tajba, hija korretta u tajt li fit-test li l-istati membri jiddeċidu li ma mont imur għal ma font. Meta jiddeċidu kif jimplementaw dan il-programmi u jiktaraw il-prorjodi kollha finanzjarji, speċjalment it-tielet punt, il-Fond Soċjali Ewropew naqas fis-sem tiegħu perċentwali vis-à-vis l-IRDF, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u naħseb li dan rridu għadu attenta li. Très mux posa n'appel pas de Tajja puz? Mela, ma naħsibx li jemma l-fejn jihdu domandi addizjonali fuq dan, għan votaw fuq dan il-rapport għada u il-Kumitat Awlini dak tal-affarijiet reġjonali ħatati l-espressjoni il punt di vista tagħha fil-21 ta' Jannar. Għalhekk ħajkonna biżejjed ħin biex inqisu l-pożizzjoni tagħhom. Dan wassanna fuq is-sitt punt fuq l-aġenda u serna del kelma lil Ole Ludvigson, rapporter fuq din l-opinjoni għal-litre fuq il-politika industrijali għall-era globalizzata. U eh, zikli. Il-rapporter, jek joġbok? għandek il-kelma biex tajdinna xaħġa fuq 30 emenda u l-erba emenda ta' erba emendi ta' kompromess. Grazzi, Signora President. L-ewwel net nixtieq fil-qosor nirringrazzja il-Shadow Rapporters tal-gruppi politiċi differenti għal kollaborazzjoni sfiqa ħafna. Binna fuq erba emendi ta' kompromess b'kollox mis-sitt paragrafi erba kienu daħlin f'kompromess u naħseb li dan għanna nfaħruħ. Imbagħad bl-emendi li ġew ippreżentati stajna ntejbu it-test kollu kemm hu. Mod partikolari billi nimmiraw fuq l-edukazzjoni, fuq it-taħriġ u fuq ir-rabtiet soċjali. U naħseb li għad fadal elementi kontroversjali u forsi kienu kun utli u aħjar li kunem ċertu tibdiliet. Grazzi tal dejt l-kelma nittama li dan din l-opinjoni tista' tiġi approvata. Ah, hemm xi interventi fuq dak li għadu kemm intqal? Grazzi, Signora President. Peres li sinjura l-Onorevoli Kreuzmann, xedaw rapporter mux iħataw, u sinjura Spenova tiskużani tal-li għat li mux iħataw, jider li l-vista tijaj sejra l-lar, nittama li anki l kontenu ta' diskors tijaj ma jmurx l-lar. Tajt il-kellima. Il-kollega tal-abninajt xaħġa fismu, l-edukazzjoni l-politika industrijali li tħaddan l-ekonomija tas suq soċjali u titlob biex ikun hemm naqwa kundizzjonijiet għal kumpaniji biex jagħmlu n-negozju fl-Ewropa. Irridu nibbażaw x'inhuma l-teknoloġija ġejjieni u liema u f'liema prodotti n-negozji għandhom jinvestu u swi swieq huma l-aqwa mekkaniżmu għal l-allokazzjoni effiċjenti tar-riżorsi. Barra minn hekk il-politika titqis il-katina kollha tal-provvista li bbażata l-aktar fuq l-SMEs. Sabiex nkun nistgħu naħdu il-frott tal-suq internu tal-globalizzazzjoni, l-SMEs jridu jkunu aktar konxi tal-benefiċċji potenzjali tal-kooperazzjoni transkonfinali. U hemm numru ta' SMEs li tibbenefikaw minn numru ta' riżorsi, minn teknoloġiji ġodda u fuq il-finanzi jamenti tal-Unjoni Ewropea li għandhom jitpoġġew fil-prattika. L-imsieħba soċjali huma l-aktar pozizjoni ewlenija biex ikun jistgħu jagħmlu tajjeb wara l-kriżi finanzjarja. Iżda hija responsabilità tal-Istati membri biex itaffu il-piżijiet soċjali u biex jaraw li jkun hemm kwalifiki tajbin tal-forza tax-xogħol. Hemm il-flessigurtà u anki l-talim tul il-ħajja li huma tant importanti f'dan rigward. Biex nagħlaq fuq il-kompromess ta' emenda B, il-kollega jikkonsidra il-frażi u tħaddan soluzzjonijiet teknoloġiċi innovattivi fil-qasam tal-provista tal-enerġija u fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju u jappoġġa it-ħaddin tal-soluzzjonijiet teknoloġiċi innovattivi. Zdaħas li din hija kemm xejn uh, stringenti u jixtieq li jkun hemm approċċ aktar ġenerali. Iżda xorta ħid diskutija mar-rapporter. Grazzi.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 biex nkun nista' nara dan ir-rapport, xorta waħda ressaqna l-proposti tagħna u kulħadd kellu l-possibilità li wieġeb. Ma kienx hemm ħafna reazzjonijiet iżda jien ħanżom ta' dan. Grazzi. Bon, euh, je comprends qu'il y a un accord sur les, les quatre compromis. Mela, hemm bil fuq dawn l-erba punti ta' kompromess. Mela, l-votazzjoni ser isseħ għada. U l-Kumitat Itre setat il-pożizzjoni tagħha fl erba ta' jannar. Dan iwassalna għal punt numru Tminja fej irridu nagħtu ħarsa lejn iż-żewġ emendi. Anzi l-Kummissjoni tixtieq titkellem fuq liema punt tixtieq titkellem. Tajja pwis, mela għaddu lura għall-emenda seba tajt il-President. Grazzi, grazzi tal-li t-permettinna nitkelmu għawnek. Jien ġej minn diġi impriża u l-industrija li hija responsabbli għal komunikat fuq il-politika industrijali integrata. Aħna nappoġġaw il-linji gwida u l enin ta' suġġerimenti ta'kom, iżda hemm żewġ punti li jiena naħseb ikun tajjeb li nsemmuhom minn tal-inqas biex bekk niżguraw x'inhuma l-implikazzjonijiet ta' dawk li qed tipproponu jitqisu minnu fih. Naħseb li fuq kustjoni partikolari tal-paragrafu tlieta jien ma rajtx l-emendi ta' kompromess għadni iżda xorta stajt nagħti ħarsa lejn l-emendi fejn titkellmu dwar bidla ġusta għall-impjiegi lejn industri bużu baxx tal-karbonju. Naħseb li fil-waqt li nistennow li jkun hemm titjib fil-prestazzjoni tal-karbonju għall industri kollha kemm huma, naħseb li l-industri intensivi fl-użu tal-enerġija għandhom rwol importanti x'jaqdu fl-ekonomija Ewropea. U forsi l-kelma shift bl-Ingliż bidla tissuġġerixxi tnaqqis fid-daqs tal-industri li użu l-enerġiji b'mod intensiv fl-Unjoni Ewropea. U forsi ma jkunx l-aqwa messaġġ fil messaġġ ġust li nibatu partikolarment għaliex dawn l-industriji fl-Unjoni Ewropea huma aktar effiċenti maġġor parti tagħhom meta mqabli ma l industriji l-oħra barra mill-Unjoni Ewropea. U għalhekk meta ċara li nbidlu l-impjiegi minn l-industriji b'użu intensiv tal-enerġija għal dawk l-industriji b'użu baxx tal-karbonju fih dan l-Unjoni Ewropea jista' jtejjeb konsiderevolment l-sistemazzjoni globali u għalhekk jista' jxekkel il-kapaċità produttiva tal-Unjoni Ewropea u anki l-katina ta' valuri fl-Unjoni Ewropea li hija tant importanti. U għalhekk rridu qogħdu attenti flejn il-lingwaġġ il-kelma shift bl-Ingliż bidla u t-tieni punt li xtaqt terressa huwa li skont ix-xogħol li qed nagħmlu partikolarment fuq it-teknoloġiji u fuq it teknoloġiji ambjentali, iżda anke dawk it-teknoloġiji ewlenin bħal per eżempju tautonika u l-mikroelettronika u l-produzzjoni avvanzata ta' teknoloġija jidirli li hemm rwol li jista' jitqies biex ikun hemm firxa usa ta' teknoloġiji ambjentali u teknoloġiji oħra. Aħna nappoġġaw il-teknoloġiji ambjentali li għandhom rwol importanti xorta waħda tem teknoloġiji oħrajn li u koll importanti u nħoss li xi ħaġa li qed netalmu hija li huwa meħtieġ li aħna nħaffu l-proċess għat twaqqif ta' suq għal dawn it-teknoloġiji l-ġodda u fl-istess ħin nieħdu azzjoni sabiex bekk il-ċittadini kunu jistaw ħadmu l-ħiliet tagħhom sabiex jużaw it-teknoloġiji tagħhom u jużaw motusa. Għatem kommenti Zar, aħna nappoġġaw il-suġġerimenti tagħkom mod ġenerali, iżda fuq dawn iż-żewġ punti tistgħu tqisuhom biex bekk nkonna bilanċ ġust u anke lingwaġġ li jkun konsonu għal dak l-opinjoni tagħkom. Is-suġġeriment tagħkom naħduh bis-serjetà u naħseb li importanti ħafna li nkunu nistgħu nifmu id-dimensjoni kollha tal-problemi. Grazzi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 Iżda nħoss li l-proċedura tant kienet imħaffa li jiena u Shadow Reporters konna binna fuq dawn is-soluzzjonijiet. Iżda ovvjament ħanqisu dawn il-proposti li intom għamiltu. Xorta waħda naħseb li hemm kunsens bejn il-gruppi politiċi kollha biex bekk nkun nistgħu nimxu b'din il-proposta. Ħanqisu l-proposta li għamiltu xorta waħda. Bien, comme, comme le vote sur cette euh, avis doit intervenir euh, demain. La darba l-votazzjoni hija skedata l-għada. Jekk m'hemmx xi oġġezzjoni, tajt il-President, ħankopru dan il-punt fiħdan il-Kumitat għada. Mela, jidher li gwadanjajna ftit ħin, mxejna mhux ħażin fix-xogħol tagħna, il-Sinjura Delli mux edawn fostna għalissa u l-punt taħħaw u l-punt li jmiss fuq l-agenda. Għalek, ħaj kollin n ftit is-seduta u nkomplu s-seduta fil-ħamsa u nofs neqes ħamsa. President, tiskuża ruħa mal-interpreti u twiet li musser tiskorri li l-in mill-ħin stabilit minn qabel. Grazie.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 l-abbozz ta' emendi mresqal l-opinji tagħha fisem il-Kumitat tal-Kultura qed nitkellmu dwar l-isfruttar tal-potenzjal tal-industri kulturali u kreattivi. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, skużawni tal-li dħalt tard. Nixtieq nirringrazzja li shadows membri tal-Kumitat illi mexxew it-80 emenda dwar dan is-suġġett l-isfruttat tal-potenzjal tal-industri kulturali u kreattivi nirringrazzja wkoll il-kellima peress li għanna ħafna mannix ħafna ħin aħna kellna nesprimuhom bil-Franċiż. Allura nisir fuq rida tajba tiegħek. Aħna spiċċajna bit-tmien eh, emendi ta' kompremess li huma in asmin nofs. U aħna nishtiq nkunu nafu kol xanna u d-diemna u il-potenzjal tal-industriji fil-ħolqin tal-impiegi u għal għall-ekonomija fl-Europa u biex anka naslu għall-miritana li għanna għall-istrategi 2020 rridu naraw in-natura speċifika ta' relazzjonijiet eh, ta' xogħol, speċjalment in-nuqqas ta' kontinuità ta' income screams problemi bl-nuqqas ta' assigurazzjoni li eh, differenti ta' maternità, eccetera li fimħallas li nħarsu kollejn iż-żazah li huma interessati f'dat settur u e, nħeġuhom biex jersqu l-qudiem u jgħidulna x'jaħsbu fuq dan is-suq għanna u it taħriġ ta' matul il-ħajja settur li huwa suġġett tal-ħafna tibdil minħabba revoluzzjoni digitali kif ukoll kull tip ta' kumpaniji żgħar medju kbar li jeħtieġu l-appoġġ tagħna u li għandhom aċċess għal fondi eh, Ewropej. F'dak li għandu xaqsamma microcredits. Hemm ukoll il-kompromessi billi narfu li dinja industrija illi tagħti eh, momentum lill-industrija oħra, speċjalment l-emmenda 42 il-pej il-differenza fil-salari bejn irġiel u nisa un drittijiet ta' utur u għasuġġet li ma xtaqnix li għatna ma tħalnix bil-ras fuq lejħ għax mhuwiex e, e, daqshekk prioritarju fuq il-komitat tagħna u jina ta' jtemendi zewċ żewġ emendi negattivi dwar id-drittijiet ta' utur. Ħadna pożizzjoni e, ġusta dwar dan aħna anka fuq ix-xogħol artistiċi eh, eh, tajna attenzjoni issa meta niġu għal drittijiet ta' awtur dawn jista' jkollhom effett illi joħonqu l kreattività fl-Ewropa f'dan is-settur jina n-nis disponibli jekk għandkom xi rimarki fuq xi emendi speċifiċi grazzi. Grazzi, Sinjura. Steinark. Grazzi. Fisam il-grupp tiegħi nirringrazzja l rapporter aħna ħdimna fl-imkien b'mod eċċellenti qed tajt il-kellima u ma għalissa m'għandi nżid. inżid. Naħseb idea tajba illi aħna nitkellmu fuq dar rapport hawnhekk biex anka nkunu konxi tal-importanza f'da settur illi man vera mhuwiex ħafna fajn in-nies imma li hu importanti u effettiv Sur Baltasar, grazzi, President, nishti nifraħ e, fisem il-partit tijaj tax-xogħol li sar mir-rapporter il-mod kif u li kienet kapaċi biex tasal għal tmin kompromessi u li qed nuru kapaċità li naħdmu flimkien imma anka ir-rieda ta' din il-Kummissjoni, il-kapaċità ta' din il-Kummissjoni li taqbel fuq ċerti punti fundamentali. Anka 38 emenda kif ukoll il-kompromessi għalina huma kważi kollha pozittivi, allura aħna ħanaqblu mal-elementi kważi kollha. Neġanajt, bil fuq il-punti fondamentali f'dan ir-rapport l-importanza ta' das-sattur f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp u tkabbir tal-Unjoni il-ħtieġa fit-tipi ta' attivitajiet li id-daħħal l-awturi u l-imsieħba kollha f'dan is-settur biex naslu għal e, e, e, stampa soċjali sħiħa u eh, aħna neħtieġu l-kooperazzjoni internazzjonali li l-ħaddiema, l-kumpaniji, l-awturi, l-organizzaturi, ambasċaturi tal-kulturi, tal-kultura jaħdmu fl-imkien u b'mod wiesa fost l-istati membri u anka l-inizjattivi kollha li kollha fl-imkien iġibu itkabbir f'da settur. U dan huwa taħtieġa f'dak li għandu x'jaqsam ma' min jidħol f'das settur u allura hemm bżonn li jiġi mejjun das settur biex ikompli jitkabbar. Għalina dan huwa parir eh, eh, verament pozittiv u neġanajt aħna sodisfatti bis xol illi twetta mis-sinjura relatriċi. Grazzi. Grazzi, Signor President, xiftit kommenti, mxedow rapporter tana. Aħna favur il-rapport u kontenti bieħ. Eh, kontent b'dar rapport li l-opinjoni memx diffikultajiet kbar u qal li wara negozjati ma' rapporter nistgħu nappoġġjaw l-emendi. Xi forsi problema jew tnej dwar l emendat 12, per eżempju, li ma nistgħux nappoġġjaw l-aċċess għall-arfien u l-ħolqien ta' kontent u aspett importanti ħafna għad-drittijiet fundamentali u għandi xi komment Umbat, attenzjoni u koll, u ma nafx kemmi importanti din, l-unika menda fil-fat li għandi bl-Inglis hija dik de. Għax il-paragrafu oriġinali tlieta, il huwa mendat, et juża il-kelma residences, residenzi u fil-kompromess hemm il-kelma residences. U min iżgur ta' tajt il-kelima residency li tispiċċa bwaj għandha għandha e, tifsira differenta u naħseb illi dinja sempliċement kwistjoni ta' kjarifika. U fl-aħħar, dwar l-emenda 77, qed nitkellmu fuq il-fondi ta' garanzija, sempliċement ta' mistoqsija mi rapporter tan xinu lan ta' daw il-guarantee funds. Imma naħseb għandu kwistjoni dwar dan. Forsi rapporter tista' dikjarifika dan. Grazzi ħafna. Hemm iżjed mistoqsijiet Iva.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 Nirringrazzjakom onestament tal-li rajtu dan il-rapport u stajtu tapprovawhom u għafrot xogħol kollettiv u nħobb naħdem b'dan il-mod. Issa fuq l-emenda 12 li tqajmet mis-Sinjura Harkin li tajt li l-aċċess għall-arfin u l-kontenut importanti hija importanti għad fundamentali. Meta tajt hekk għall-aċċess għall-arfin nkunu qed nitkellmu dwar l-arfin ta' stil familjari iktar mill l-arfin veru propju, hard knowledge bl-Ingliż. Għaliex ħafna drabi ikun hemm distinzjonijiet u differenzi differenzi fil-verżjonijiet mill-Franċiż għall-Ingliż. Grazzi, hemm xi kommenti oħra li tixtiequ tagħmlu? Mela, mek nieħdu l-punt li qalet il sinjura Harkin fuq il-paragrafu numru 3. Hemm żewġ verżjonijiet Franċiżi tal-paragrafu 3, l-oriġinal u l-emenda ta' kompromess. Naħseb li term huwa Residencies and Artist Studios bl-Ingliż. Ma nafx eżatt kif tiġi l-verżjoni Ingliża tajt il kelliema iżda m'hemmx tibdila fil-verżjoni Franċiża Jiena qed referi għal paragrafu oriġinali tlieta tajt is-Sunira Harkin, il-verżjoni Ingliża. U l-lingwaġġ qiegħed residencies, tispiċċa IES. U l emendambat li ġiet tradotta bl-Ingliż li forsi mhux l-istess bil-Franċiż tuża l-kelma residences mingħajr l-IES fil-tmim tagħha. Forsi u kwistjoni ewlenija importanti iżda jista' jkun hemm xi kwistjonijiet oħrajn marbuta ma' dan. Meta qrajt għall-ewwel darba bajt mistaġba għaliex aħna ngħidu bl-Ingliż artist in residence. U naħseb li jista' jkun hemm kwistjoni fuq din. Forsi jistaw tamlu kjarifika fuq dan. U grazzi, aħna issa naraw x'nistgħu nagħmlu fuq dak il-punt lingwist lingwistiku. Imma peress li l-verżjoni, verżjoni għadik e, oriġinali, hija il-verżjoni autorevoli. Allura memx iktar rimarki dwar dan il-punt. Nishtiq najt li dan il-test għan nivvutaw il-għada. Għan nivvutaw fuq u għada. Il-lead committee tal-kultura ħajivvota fuqu fil-25 ta' jannar. Umbat dwar U għallura tani wassalna għal punti 8 sa 13 biex nħarsu lejn pakket ta' sit testijiet lek imsejjaħ pakket ta' governanza u għanna zewċ rapporters. Allura l-ewel il-kelma l-sur David Kaza u li nisuġerixxi huwa li forsi għanna niprezentaw it-testi wieħed wara li ħonu bat ikonna diskussjoni ġenerali. Mela, il-rapporter tal-ewel tlieta sur kaza, bat nara nitkelmu dwar il biex kunem proċedura ta' iktar maġla ta' deficit, it-tielet għandu x'jaqsam ma l-infurzar iktar effettiv ta' fil-żona euro. Grazzi, signora Presidente. Iva, kif qed titkellem tajjeb inti ehm, wara il-kriżi li għaddejna minna, l-Unjoni Ewropea għamlet ħafna xogħol sabiex tindirizza diversi temi li għamu u tindirizza wkoll ċerti vulnerabilitajiet li ħarġu fil-beraħ. L-għonet irnexxilna nindirizzaw eh, il-problema ta' nuqqas ta' supervizjoni u fis-settur finanzjarju kellna wkoll sorveljanza ta' riski sistematiċi kemm dawk micro u kemm dawk makro. Irnexxina wkoll nindirizzaw problemi relatati ma' istituti finanzjarji partikolarment il-credit rating agencies u l-alternative investment fund managers. Issa meta ġejna għal renumerazzjoni fis-settur finanzjarju, irnexxilna nimplementaw il-livelli ta' Basel vis-à-vis il-CRD it-tielet direttiva u approvajna fost l-ikbar regoli stretti illi għanna fid-dinja. Issa, rigward il-governanza ekonomiku, madan kollu konna għadna xiftit lura. Sakemm il-Kummissjoni ippubblikat is-sitt proposti illi ser inkunu qegħdin nanalizzaw fil-ġimgħat li ġejjin. Rajna kif l-ekonomiji diversi jaffetwaw l-xulxin u kif l-instabilità ġo pajis partikolari tista titrasmetti ruħa f'pajis ieħor. Sa dan joħroġ ċar u aktar fil-beraħ meta dawn il-pajjiżi ikunu qegħdin jiffurmaw parti mid-żona euro. Permezz ta' governanza ekonomika soda inkunu nistgħu nissorveljaw aħjar il-finanzi tal-pajjiżi membri <clears throat> u nkunu nistgħu nidentifikaw prassi ħżiena sbilanċi makroekonomiċi u budgets nazzjonali li ma jkunux sostenibbli. U kif ukoll xi irregolaritajiet fejn pajjiż ma jimxux fejn xi pajjiżi ma jimxux mal-patt ta' stabilità u ta' tkabbir. Ma eh, jkunx biżejjed però li l-identifikaw dawn il-problemi. Hemm bżonn li jkollna lodda u l-mekkaniżmu meħtieġ sabiex inkunu nistgħu nindirizzawhom f'ħin propizju bekk inkunu f'pożizzjoni li nilqaw għal kull eventwalità. L-insibu l-aħjar soluzzjoni f'dan ir-rigward ser ikun l-iskop ewlieni tal-kumitat li qiegħed jirrappreżenta u jippreżenta dawn id-dossiers. Ix-xogħol tagħna min-naħa l-oħra huwa li nassiguraw li mill-att tal-impjiegi u tal-affarijiet soċjali dak kollu li jista' jolqot liċ-ċittadin ikun rifless pozittivament fil-pożizzjoni finali tal-Parlament. F'dan ir-rigward għandna l-benefiċċju aħna f'dan il-Kumitat illi diġà għandna bażi soda permezz tal-opinjoni imnedija b'inizjattiva personali li stabbilit pożizzjoni preliminari fuq leġiżlazzjoni proposta illi għandna qudiemna. Mela fl-opinjoni tagħna li kellna qudiemna l-ewwel nett rajna kif għandu jkun hemm aktar sorveljanza fuq il-politika dwar l-impigi u li din is-sorveljanza għandha tieħu in konsiderazzjoni l-effetti tal-politika nazzjonali dwar l-impigi ta' terzi minn pajjiżi oħrajn. It-tieni net rajna illi aħna rridu li l-Kumitat tal impigi dak qed jissejjaħ emko ikun wieħed aktar sot It-tielet rajna kemm importanti illi il-budgets nazzjonali ikunu strutturati b'mod illi s-saħħa, is-servizzi soċjali u l-pensjonijiet ikunu sostenibbli adekwati għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Ir-raba rajna li assigurajna li kull sanzjoni għal non aderenza mal-patta stabilità u tkabbir ma taffetwax li ċittadini individwali. U l-ħamsa li nassiguraw li l-istatistika li tinġabar tkun waħda fatwali u tirrifletti il-qada tal-impjiegi. Issa l-kompitu tagħna huwa li niddiskutu kif l-aħjar nifformalaw dawn l-opinjonijiet u nassiguraw li dawn il-punti ikunu imsemmija fil-rapport finali. U allura, Signora President, jina li għaqqat il-bazi tal-idejat tal, tal, tal, tal ta' dawn it-tlet rapporti, jina naħseb illi minissa l-qoddim għanna niddiskutu naraw dak li se nissuġġerixxu biex umbat finalment eh, naħdem ma' shadow rapporters u ma' sħabi kolla ta' dan il-komitat biex insibu l-aħjar soluzzjonijiet fir rapporti tagħna li eventualment nisperaw għall-inqas jiġu approvati mhux biss mill-Kumitat Ekonomiku Monetarju iżda mill-plenarja kollha fix-xogħol li ġejjin. Grazzi ħafna. Merci, euh, euh, chers collègues. Euh, moi, je voudrais, euh, euh, à votre suite... Grazie tassew, kollega. Mela, issa nixtieq li nippreżentaw it-tlet dossiers sabiex biex nkun nisaw nikontribwixxu għall abbozzar ta' opinjoni fisem il-komitat tagħna, mbagħad indu l-komissjoni, l-rappresentant tal komissjoni illi qed fostna DG minn DG Ecofin. biex nkunu nistaw naraw eżattament kif it-ħassib tagħna ser jitqies. Kumment ġenerali qabel ma nidħol iktar fid-dettall. Dan il-pakket dwar li governance, economic governance, kif għalu l rapporter Hemm ħafna inizjattivi, ħafna tekst u l-Parlament Ewropew qed jiġi konsultat biss fuq il-Kommissjoni tal fuq il-proposti tal-Kommissjoni minkejja li nafu li hemm task force illi fassal il-konklużjonijiet tiegħu illi ġew adottati mill-Kunsill. Naħseb li il-Parlament iddeċida u sewa għamel illi jiffoka fuq il-dibattitu għabbażi ta' dawn is-sitt dossiers li fuq ġi konsultat. fil-forma xirqa li prezentat il-Komissjoni għabbażi leġislativa. Għalek, La darba l-parlament kun adotta l-parlament, il-pozizjoni, skużawni, ikunu jistaw jisu dak li l band oħra. Imma il-pozizjoni tal-Parlament għandu jitqis bis-serja ta' kollha. Jien għal kwestjoni tieni responsabbli għalihom, l-ewwel net nixtieq insemmi l-ewwel punt illi jitkellem dwar it-tisħiħ ta' il-pozizjonijiet eh, budgetarji u s surveljanza tal-politika ekonomika, ġifet nitkellmu dwar l-applikazzjoni tal-patt ta' tkabbir u stabilità, u kien naraw kif li kien isu l-esperjenza kollha li eh, ġarrabna dawn l-aħħar 10 snin, aħna nkunu nistaw nħarsu l-qoddim. Unkunu nistaw niġġieldu kontra d-differenzi, id-deficits eċċessivi li qed isiru f'xi ħut mill-Istati Membri. Aħna ma nistgħux inkoplu kollox, ovvjament, nirridu nbisslu fukaw fuq eh, kwistjonijiet li għandna x'qasmu mal-impjeg u xogħol. Imma jekk inqisu dak li qalet il-Ministru qabel fil-bidu, jekk aħna narawha bħala ħaġa komprensiva bħala l-anijiet oħrajn li qed jaddattaw pereżempju taħt istrateġija 2020, dawn huma kollha fatturi importanti li għandna nqisu u naraw kif dan b'analiżi ta' dawn is-sitwazzjonijiet aħna irridu inħarsu lejn is-sitwazzjoni tad-deficit ukoll is-surplus. Fid-dawl tal-kriterji li ġew adottati inkluż indikaturi li ser insemmi dal-waqt. Issa, dwar ir-riformi strutturali. Dan se jkollhom influenza kbira fuq il-mod kif is-suq tax-xogħol jaħdem minn meta il-persuni jirtiraw ukoll, iż-żmien li għandhom jirtiraw il-persuni, u rridu naraw ukoll li EBSCO huma involuti f'dan il-mekkaniżmu ta' sorveljanza flimkien mal-Kunsill ta' ECOFIN. Issa dwar iż-żewġ dossier oħra li jiena responsabbli lhem ukoll fuq il-miżuri ta' nforzar biex eh, nwaqfu li nikkoreġu zbilanċi makroekonomiċi Dawn huma tekst eh, li huma marbuta wieħed mal-ieħor għax dan ħajwasluna biex inħarsu lejn dawn iż-bilanċi makroekonomiċi bħala ħaġa sħiħa mbagħad it-tieni ħaġa jitkellem dwar dan it-ħassib eh, f'daw l-iktar partikolari għal pajjiżi li huma parti mill-żona euro. Għalhekk nixtieq nagħmel xi kummenti. Aħna mħasbin illi dwar referenza għall-artiklu 2.1 ek kif ġintikat qabel. Aħna għanna nirreferu għall-artiklu 1.4.8 u nejdu illi tħassib għal xol u ma parti mill-zbilanċi fuq livell makroekonomiku. U dan għandu jaffettwa l-mod kif jiġu nfassla indikaturi differenti. Għalek, minkejja li mod espliċtu il-komitat tagħna mhuwiex responsabbli għal kwistjonijiet fiskali, naħseb li meta jkun hemm makroekonomiku, il-pis ta' tassazzjoni jekk inti tħares lejn il-fattur kapitali u fattur ta' impjek, dan ħaj kollu impatt. Għalek, dawn huma kollha kwistjonijiet li jridu narawhom f'daqqa. Dwar l-indikaturi. Hawnhekk, dawn huma ċentrali għall proposta għaliex huwa permezz tal-analiżi ta' dawn l-indikaturi li nistgħu naraw sitwazzjoni fejn hemm żbilanċ. Umbat ikun nistgħu nikkonsidraw sanzjonijiet u multi. Aħna diġà refejn rejna għalija rigward ir-rata ta' impjieg, ir-rata ta' faqarus, eksklużjoni soċjali għandha tiġi diskussa wkoll. Għalhekk ikun qegħdin naraw hawnhekk kif dak li ħassibna l-aktar huwa kopert mill-indikaturi. Għaliex fil-proposta tal-Komissjoni jekk kif inhi l lum sempliċiment jirreferi għal responsabilità tal-Kommissjoni wara li tikkonsulta l-Istati membri, il-Kommissjoni ser tfassal l-indikaturi ma l-Parlament Ewropew jixtieq ikun volut hawnhekk fil-tifsira ta' l-indikaturi. Umbat fl-aħħar dwar l-identifikazzjoni ta' dawn il-sbilanċi makroekonomiċi. Ma' unnek palissa f'dan l-istadju. Il-ruol li natajna l-natat l-parlament ma ma ma jizistix pratikament. Għaw ximdaqit informawna meta miżura preventiva tittieħed, iżda par rakkomandazzjonijiet il-Parlament Ewropew jiġi infurmat bl-istess mod palma jiġi informat il-pubbliku. Memx iktar diskussjoni fil fonds memx referenza għall linji gwida tal-impjek, u memx referenza għal konsulta mal-Parlament. Dwar il-mekanizmu ta' sanzjonijiet li huwa pjanat għal dawn iż-bilanċi makroekonomiċi, għabbażi ta' li dawn iż-bilanċi li ġu stabiliti mbagħad li jiddeċidu huwa li eh, la darba dan iż-bilanċ eċċessiv fiż-żona euro għax sanzjonijiet jingħataw biss lill istati membri fih dan iż-żona euro jagħtu eh, multa li sta jasal għal 0.01 fil-mija tgħid il-kellima tal-GDP tas sena ta' qabel tal-istat membru, tal-GDP ta' sena ta' qabel tal-istat membru. Uh, u Mbagħad il-flejjes li jinġabru minn din multa jiġu asma mal-varji stati membri. Din però naħseb jien toħloq problema. Mill-lat ta' situazzjonijiet soċjali, budget soċjali u il-konsegwenzi f'termini ta' impiku xogħol. U għalhekk jiena nisuġġerixxi li nerġgħu indaħlu mill-ġdid aspetti ta', ta bilanċ. Mela, dawn kienu l-punti li jiena xtaqt nagħmel bħala l-ewwel parti ta' partit ta' idejat u opinjonijiet u femiet biex nkompli fuq dak li qal sur kaza. U jekk il-kollegi qablu naħseb illi tajab induru li rappresentant tal-Kummissjoni l-ewwel Is-sur Stavastaros li huwa l-direttur ġenerali, l-assistent direttur ġenerali tal-Ekofin. Allura wkoll jista' jgħidilna kemm xejn. dwar eh, x'inhuma ma tħassib tiegħu eh, li hu eh, li għandu u kif dak li qalu kun sil-EBSCO jista jitqis, jista jiddaħħal hawnhekk n nisaw niftħu il pieta diskussjoni għal pieta s sala euh, Avant euh, ma natik il-kelma, imma hemm xi ħaġa li hija sorpriża għal parlamenti parlamentari Ewropej. Jiġifieri minna ħata li minata proċedura li David Kaza wa rapporter hemm ħafna informazzjoni dwar il-kontenut, dwar kif saru, sarit basir bassir imem ftit dwar l-iskadenzi, timetables, u aħna nistgħu naraw li f'postijiet oħra kienem ftit jawis ftejim dwar is-semestru Ewropew li mhux rifless fit-test li mhux dan dinja intenzjonali hemm xi raġuni valida għal din Għaliex fuq naħal waħda ftejim intergovernattiv u fuq naħal oħra sitt proposti u sitt ftejmiet. U ma nafux di xanda stazza mallura. Good evening, uh, Madam Chair. Thanks uh, for the invitation. Grazzi, Signora President. Grazzi tal-opportunità opportunità biex natu l-opinjoni tagħna niskuża ruħi li wasalt żewġ minuti tard u ma stajċ nisma il-diskors ta' rapporteri sur kaza imma bilateralment mbagħad nitkellem miegħu dwar il-preżentazzjoni u jiena wkoll nieħu pjaċin diskuti fuq xi punti li jistgħu jitqajmu. Jiena ħan nitkellem fil-qosor għax m'għandniex żmien għal diskussjoni l-ewwel nenfasizza fuq il-prezentazzjoni tiegħek sinjura fil-fatt il-pakkett ippreżentat fid-29 ta' Settembru u għall-attenzjoni tad-dibattitu tagħna. Huwa veru li kien hemm xi tip ta' proċess parallel mat-task force, issa dan ix-xogħol qed jidħol fil-kunsil permezz tal-gruppi ta' ħidma u anka hawnhekk fejn dan it-test ħajkun iċ-ċentru tad-diskussjoni. Sar xogħol tajjeb mit-task force taħt, eh, direzzjoni tal-President Van Rompuy U issa dan il-test li jidħol fid diversi fora anka dak għandu xaqsam ma' diskussjoni mal-Kummissjoni fid-29 ta' settembru. Nittama illi ikolna frott minn dan. Issa, malaj dwar is-sustanza għan importanza kbira fuq id-dibattitu li għanna fil-parlament u f'dal-komitat u f'komitat joħra fuq din il-kwistjoni u l-Unjoni Ewropea għaddejja minn <clears throat> punti minn żmien kritiku għal uswi illum qed jibatu sinjali ibsin ħafna u talbit minn miswiq biex naslu għall-azzjoni biex nam naġixxu u dan huwa fundamentali biex intejbu e, il-governanza li l-Unjoni Ewropea turi li hi kapaċi li tilqa dawn l-isfidi u dawn il-kwistjonijiet. U dan rajt dal-aħħar e, jiem. Allura, aħna inkoraġġuti minn diversi kummenti li diġa smajna minn diversi kollegi u l-kollegi tagħna fil- fil-Parlament Ewropew daw l ħarġi mat permezz ta' diskussjonijiet ukoll bilaterali. U nispera illi aħna inkomplu b'din it-triq. Dwar is-sustanza u ċar li dan il-pakket li l-Kummissjoni adottat għandu bħala għan bażiku illi inwiġbu għal għal-kommenti li qed joħorġu mill-istruttura tal-Unjoni Ewropea u kif u prezenta l-aħħar snin permezz ta' dokumenti oħra anka biex nikumbattu l-izbilanċi ekonomiċi li qed nifaċċjaw importanti li biex nevitaw li repetizzjoni ta' kriżijiet bħal ekonomiċi bħal dawn. Allura dan il-pakket għandu l-mira vera tiegħu biex naslu għal dawn il-suċċessi. Allura l-Kummissjoni id-deċidiet biex tagħmel iktar komunikazzjonijiet f'Mejju Ġunju għandha il-miri ta' fit fuq tlet punti importanti, il-parti fiskali fej ridu nsaħħu l-pattijiet li jem diġa permess ta' proposti definiti u mux ħanitħol fijom issa, mandiġ għalfejn jitħol fi dettalji importanti nenfasizzaw għawnek illi nużaw il-prevenzjoni bħala l-punt importanti u nżommu attenzjoni fuq is-sitwazzjoni tad-dejn. Daw iż-żewġ pakketti ġew infurzati anka fir dan il-qafas kif, kif għamel allużjoni għal-jom ir-rapporter. Daw sissa fl-istrutturi governativi kienu neqsinu, għallu issa għanna uqfsa biex fuq dan il-level jkunu jistaw jaħdmu anka f'dak l għandu jħasam regoli fiskali li diġa jeżistu fuq livell Ewropej, Ewropew u rridu naderixxu fuq livell Ewropew ma daw. U fih dan il-Kunsill ukoll għandna naħsbu li hemm bżonn ta' direttiva l-maġġoranza tal-Istati Membri huma favur direttiva bħal din għax tgħinhom biex introduċu fuq livell nazzjonali ir-regoli fiskali li hemm bżonn u żgur dawk il-pajjiżi li li ċentralizzaw is-sistema fiskali tagħhom għalihom hija importanti ħafna li kollhom direttiva li tgħinhom biex jidħlu f'dawn il, f'dawn il-frameworks ta' għal-fiskali. U għallura għanna appoġġ kbir minn diversi stati membri li konna din tip ta' direttiva għatem stati membri li għadhom mhumiex konvinti. Aħna naħsbu li verament hija neċessarja u bat għanna mekanizmi tal-inforz li diskutejna ħafna fit-tul għamnek importanti importanti nenfasizzaw li aħna rridu automatiċità imma mux li tkun waħda għamja. Aħna l-lura rridu li l-maġġoranza turi l-vuċi tagħha l-opinjoni tagħha dwar dan. Aħna għandna il sistema ta' sanzjonijiet għall-SDP li huwa marbut mal-budget għat iridu niddiskutu iktar għax ġi indikat li ma nistgħux namlu dan għax di għandax taqsam ma l-introduzzjoni tal mekkaniżmi differenti illi regolaw u jgovernaw regolamenti differenti dwar il-budget. U anki hawnhekk smajt mill-ewwel rapporter huwa huwa hekk u nista nenfasizza li s-sanzjoniet ma jkunux immirat lejn ċittadini jew e, e, individwi. Daw għandhom jiġu mirati fuq livell nazzjonali. U allura xie fiċklu inizjattivi e, privati. Di għandha tkun ċara għal kulħadd. Kwistjoni oħra hija nuqqas ta' bilanċi li ġie diskuss ħafna xi ħaġa li ġdida u tit irridu narawha flimkien ma il-European il eh, Risk Board. Il-kwistjoni għawnek li nista niddiskuti ma'kom hija l-scoreboard għax hemm numru ta' mistoqsijiet dwar l-scoreboard u l-antijow u l-antijow u l-involviment tal-parlament ma' fuq dan l-scoreboard. Allura jina nista' ngħidilkom li dan l-scoreboard huwa biex jgħin ikun ta' bejn 8 u 10 indikaturi hemm diversi ideat li qed jiġu diskussi u ġew diskussi mal-Istati membri u u żgur nargumentaw għal minimu ta' bejn 8 u 10 indikaturi, ma rridux ħafna għax inkella jkun eżerċizzju diffiċli u ma jkunniex iktar dak l-adġeġ, dak il-mekkanizmu li għanna bżonnu li għetin infittxu. Rridu filtru li permezz tiegħu nkunu nistgħu nevalwaw is-sitwazzjoni fl-istati membri x'inhuma l-iżbilanċi tagħhom. Allura għanna bżon il-bilanċi u għanna il pozittif u negattif. negattiv Unbat li scoreboard juri u koll biex najtek kuluri differenti or, or E, oranġo jew aħmar dwar kemm serja is-sitwazzjoni tagħhom bat niddeċiedu jiġifieri tarġa' passi ieħor ikun illi nitlu fl-istati membri. L-iskorbord mhuwiex awtomatiku imma juri biss l-istati membri x'problemi potenzjali għandhom. Imbagħad fuq il-bazi ta' riżultati tal-ewwel passi morru għat-tieni pass. Dan is-sitwazzjoni tal-iskorbor ġiet diskussa mill-Kunsilli ma hawnhekk nenfasizza b'mod qawwi li l-Kummissjoni għandha dritt qawwi ta' inizjattiva li tieħu il-pass li jmiss li ġifier li jsir eh, eh, l-eformazzjoni ta' impatt. Ovvjament intom tisimgħu għall-opinjonijiet tal-Kunsill u anka tal-Parlament għandu jiġi involut dal-eżerċizzju imma mbagħad hija l-Kummissjoni illi tieħu l-inizjattiva, hija għandha dritt tal-inizjattiva. L-scoreboard bħala rwol kif rajtu għanna proponejna li kuna skorbot li kun revedut kull tlet snin fuq bazi legali. U għalix namlu dan? Għalix kull krizi hija differenti minna nifisa kif tafu fil-natura tagħha. U allura jekk ikollna scoreboard fiss li ma jċaqlax ma jamlix sens, allura importanti li l-scoreboard jiġi rivedut kull sena u kif tiżviluppa l-ekonomija, situazzjoni differenti e, ifeġġu fuq l-ilma. U allura l-scoreboard irid jinbidel eh, intandem mal ma' situazzjoni kurrenti li nsibu ruħna fija. U dal-scoreboard huwa importanti wkoll biex aħna ma nitilfux mill-attenzjoni tagħna e, dak li kun qed jiġri. M'għandniex problemi biex niddiskutu dal kwistjoni kollha mal-Parlament u aħna diġà rajna li fi dan il-parlament hemm opinjoni differenti livell ta' e, involviment għandu jkun ikollu in parlament. Iva, Sinjura President, jina kontent li Eh, nidiskuti mal-Kunsill. Jina fimt li ħafna parlament għandhom problema fuq l-artiklu numru 190 ta' trattat u mandiġ problema li l-Parlament jiddiskuti daw l-idejat ġodda u forsi nużawhom. Allura, din li għanna u d u wissa nista' Dan u li sissa diskutaj, diskutajt mal-komissarju u aħna nħossu li ċerti problem, ċerti proċessi jistaw ikunu wis eh, komplikati. Nissom naraw ukoll kif il-Parlament ikollu rwol eh, l-rwol waqt li proċessi jibqa' fluwidu u li nistgħu eh, niddeċidu mar fuq dal-iskorbord. Fl-aħħar l-aħħar punt huwa eh, kwistjoni toħra dak li nippreżentaw f'dal-pakkett hija parti biss avolja importanti ta' kwistjonijiet imma dan jagħmel parti importanti f'dak li qed jinbena aħna nħarsu l-qoddim lejn il-presidenza l-ġdida li ħatibda fjannar u mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu ma' stati membri ġodda għall-2011 hawnhekk il-Kummissjoni qed taħdem fuq dak li ngħidu l-Annual Growth Survey li għandu jkun ippreżentat mill-Kummissjoni fit-12 ta' jannar meta jkun approvat u l-anta dan is-tip ta' survey huwa li jikun jistajħati orientazzjoni differenti li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri dwar mm, politiki għal 2011 u 12. Ija tkun mhux kwistjoni ta' strateġija ta' medda ta' żmien qasira jew medju, imma li aħna natu idea ċara f'dak li għandu x'jasam ma' programmi anka nazzjonali u programmi ta' konverġenza li l-Istati membri jippreżentaw f'dak l-għandu xaqsam daw il-programmi nazzjonali sa nofs april jew lej l-aħħar ta' april hija data l-iktar tard biex bekk il-Kummissjoni eh, tevalwa dawn il-programmi u mbagħad tippreżenta rakkomandazzjonijiet li jkunu integrati l-axħar ta' Ġunju. Dak huwa l-proċess sa' semestru Ewropew li huwa prova l-ewwel darba li napplikaw u għalhekk huwa l-ewwel tentattiv nitalmu kif nibdew mixin u mbagħad bdejna madanakollu f'din is-sena biex ikonna tfassil ta' politika aktar Ewropew u għalhekk jekk nibdew mill-sena dieħla tkun utla ħafna. It-tieni blokk li għandna huwa l-ISRB, il-Bord Ewropew ta' riskju sistemiku u rajna li kien hemm l-ewwel qari bejn il-Kunsill u l-Parlament u anke biftejn ma' Kummissjoni u mis-sena d-dieħla ħnibdew naħdmu brabta kbira fuq dan ix-xogħol u ħanibdew ix-xogħol propju fi stadju bikri propju fil-bidu ta' Jannar. Diġà F'Mejju għanna żewġ mekkanizmi finanzjarji, ġifiri stabilta finanzjarja u l-faċilità finanzjarja li huma żewġ binjiet li issa jidriġu jiġu trasposti u trasformati f'mekkanizmu ta' il Fitmim il-ġimgħa diġà kien hemm dawn il prinċipji li ġew diskussi u mbagħad ippubblikati u għax-xogħol għaddej fuq dan il-mekkaniżmu ta' stabilta permanenti qabel il kunsil tal-16 ta' Deċembru. Din għandha rabta importanti ma' dak li qed tagħmlu għaw xi oħra importanti hija l-Strateġija tal-2020 għall-Unjoni Ewropea li l-Kummissjoni nidiet f'Marzu ta' din is-sena Dan huwa l-istrument Ewropew biex jipromovi l u l-impjigi fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-istrument ewlieni l-iktar wieħed importanti li qed naħdmu fl-imkien li nużaw fl-imkien ma stħarriġ ta' tkabbir annwali rridu naraw li l-istrateġija tal-2020 daħħal flimkien mal-pakket sa 29 ta' settembru. Dan huwa fukat fuq l-iżbilanċi makroekonomiċi u l-iżbilanċi fiskali u rridu naraw kif dawn nistgħu insaħħuhom. Iżda importanti li konna tmexxija immirata fuq dawn l-elementi u nevitaw li konna li ndaħlu l-kulħat fl-istess keffa fejn ndaħlu l-istrateġija tal-2020 kollha f'daqqa. U meta nitkellem ma' n-nis kultant ikollu l-impressjoni li kulħadd jixtieq il-miri kollha tal-istrateġija tal-2020 imdaħlin kollha fil-pakket ta' tmexxija ekonomika. Dan ovvjament ma jkunx utli għaliex irridu nifukaw f'dan il-pakket biex ikun hemm l-aspetti fiskali u finanzjarji. Madonna kollu, iktar ma jkunna stabilta fiskali, aktar ħajkun hemm tkabbir, aktar ikun aħjar tkabbir. U għalhekk stabilità finanzjarja u stabilità fiskali jekk ma jkunux qegħdin hemm dan ħajwaslu għal diżastru ekonomiku u minħajbat l-ewwel huma ċ-ċittadini u dak li huma l-aktar il vulnerabbli. U għalhekk aħna rridu nippruvaw nagħmlu tajjeb għal dawn l-affarijiet u dan qed nagħmluh grazzi l pakkett tad-29 ta' Settembru. Grazzi. Euh, grazzi ħafna tajta President, grazzi għal kontribut tiegħek, ħna dil-kelma l kollegi L-ewwel nett is-Sinjura Turinen u mbagħad is-Sinjura Harkin. Grazzi. Ħa nitkellem bid-Danis, tajt il-kellima. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid lill-Kummissjoni li il-punt dwar il-veloċità dwar il-ħeffa mhix problema lina. Għalina tajjeb li naġixxu ta' malajr, jekk il-Kummissjoni tajt li din hija problema. Imbagħad fir rigward id-dibattitu fuq is-sitt dokumenti kollha li qed nittrattaw illum. Dan kellu jkun imħejji sal-2011, l issa dak qed nisugraw issa huwa li l-pakkett ta' għajnuna għall-Irlanda blokkat din is-sitwazzjoni għalhekk kull ma jmur l-affarijiet ħajmorru għall-ar ma gravi ħafna u l-ispekulaturi ħajgħaddu minn pajjiż għal ieħor nafu kif jimxu u għalhekk is-sitwazzjoni kurrenti hija waħda drammatika u ovvjament hemm regolamentazzjoni fis-seħħ iżda qabel konna qed ngħidu li kollox irid ikun lesta tal-Ġunju u mbagħad qed ngħidu mod ieħor issa kien hemm min nafu iżda kollox irid isir fil-ħin u f'waqtu kemm jista' jkun. Aħna bħala ħodor nħossu li l-inizjattivi leġislattivi u għandispentafli li jkun hemm dawn il-punti l-ewwel nett nitkellem dwar għanijiet irridu nigarantixxu ekonomija b'saħħitha u sostenibbli li kollha finanzi pubbliċi b'saħħithom. It-tieni nett l-impjiegi u t-tielet nett li konna ekonomija li tkattar il-ġid u anki strutturi tajbin ta' tmexxija ekonomika. Importanti li nbidlu s-sistema ta' bħalissa naqblu l-kol fuq dan iżda biex dan namlu hemm bżonn ta' tibdiliet importanti. Sissa imxejna tajjeb il-Kummissjoni fid-29 ta' Settembru prezentat il-pakkett tajjeb wisq iżda naħsbu li dan iwassal għal titjib ta' strutturi Issa nixtieq nitkellem dwar punti ewlenin għalina l-grupp tagħna l-ħodor. Dwar il-ħeffa li inti semmejt. Aħna nħossu li huwa importanti li il-ħeffa ma tkunx determinanti wisq li imbagħad jintesgħu il-konsegwenzi soċjali. Dan huwa punt importanti ħafna, fondamentali. Għaliex Aħna ċerti li l-għada fil-pajizi tista' ssir waħda insostenibbli u għalhekk rridu għadu attenti tajjeb li naqsu id-dejn iżda ma nistgħux naġixxu bħeffa u kif ġib u laħaq mingħajr ma nqisu l-konsegwenzi soċjali importanti. It-tieni net, is-sanzjonijiet, il-punt 11 fuq l-aġenda tagħna huwa importanti dak li semmitu ukoll il-President tagħna li u aħna l-ħodor nħossu li mandux ma jistax ikun hemm biss il-kastigi iżda ikunem ikun hemm ukoll inċentivi u għalhekk nħossu li huwa importanti li konna ekonomija b'saħħitha ekonomija li ma jkunx bazata biss fuq sanzjonijiet automatiċi. Qed nitkellmu dwar kif ħanaplikaw dawn is-sanzjonijiet u mhux naqdu waħluhom kif ġib u laħaq. Waħda mill-ipotezi li qed inqisu hija dik li semmejna aħna l-ħodor iżda mbagħad nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa oħra, l-indikaturi makroekonomiċi. Importanti ħafna li kif diġa ntqal is-sitwazzjoni ta' delegazzjonijiet hija waħda diffiċli mhux qed taħdem tajjeb, iżda imbagħad xi ngħidu dwar is-scoreboard. Iva, l-scoreboard huwa importanti ħafna iżda jien nixtieq ngħid jekk nagħtu ħarsa lejn it-kabbir li hemm fil-Ġermanja pereżempju għal mudell ta' esportazzjoni tagħhom dan wassal biex it-kabbir tal-Ġermanja kun wieħed mill-ola fl-Unjoni Ewropea fejn hemm staġnar fil-pajjiżi l-oħra. Iżda l-Ewropa kollha trid tevalwa x'inhuma l-konsegwenzi. Aħna il flimkien irridu nistudjaw tassow l-evoluzzjoni minn pajjiż pajjiż, speċjalment dawk li huma impatti pożittivi. Imbagħad fuq l-armonizzazzjoni tal-politiki ekonomiċi, irridu niftħu dibattitu għaliex huwa dan huwa bżonjus fuq l-armonizzazzjoni Ewropea. U dan huwa nuqqas li għandna bħalissa, sinjuri. Rridu armonizzazzjoni tal-politiki ekonomiċi Ewropej għax inkella mhux se nkunu nafu x'inhuma riżultati L-abbozz li ġi prezentat mill-Kummissjoni, il-pakket li semma, għanda bżon tiġi modifikata f'ċertu punti minna biex bekk nkun nistgħu nqisu s-sostenibilità soċjali. L-Onorevoli Harkin. Grazzi, Signora President, għal darboħra l-Shadow, Sur Kreisman, jiskuza ruħu, jgħat fuq delegazzjoni u nishtiq nitkellem fismu. Nishtiq nżid li jimma naqbilx magħhom u għand il punti tiegħi, iżda ħanajt l-opinjoni tiegħu. Huwa jaqbel mal-proposta leġislattiva tal-Kummissjoni fuq il-tmexxija ekonomika u nixtieq nisħaq dwar il-budget Ewropew b'saħħtu u politika ekonomija b'saħħitha fil-ġejjieni u anki kabir ekonomiku b'saħħtu li wasal għat-kattir tal-impjiegi. Madana kollu jiena nemmen li r-regolament u l-proposti ta' regolament tal komissjoni għandhom jiġu mfassla b'mod aktar effettiv u aktar obbligatorju. Il-kunċett tal-maġġoranza inversa hija pass importanti fil-direzzjoni tajba fir rigward it-twissijiet u l-sanzjonijiet fl-Istati membri, iżda rridu nistabilixxu aktar konsegwenzi stretti jekk eh, l-Istati membri jillaxkaw ma jkollhomx eh, disciplina U l-ewwel net irridu nużaw il-proċedura li nsemmuhom u nippuntaw subajna lejhom ħanħamru l wiċċhom, imbagħad bekk nkunu nistgħu naqsulhom il-fondi Ewropej u mbagħad naraw li jkun hemm il-penalitajiet. L-istati membri rridu ħalsu għal pagamenti tagħhom bil-budgets tagħhom kemm jista' jkun għanna bżon mekanizmu ta' sanzjonijiet li l-istati membri ma jistawx jinterferu għalija flok il-mekanizmu li semmejt, għaliex dan huwa l-unika mod li kunem disciplina budgetarja fost l-istati membri u nevitaw li kunem problemi ġodda simili għal dawk fil-Greċja u l-Irlanda li huma ta' pis għal minna ħala 16 fl-Ewropa. Ruddu nevitaw li dawn iseħħu. U nishtiq najt li diffiċli għalija li kelli najt dan il-klim, iżda xorta waħda n li najdu tajt il-kellima. Biex nipoġġi l-affarijiet fil-perspettiva tajba l-problemi fil-Greċja u l-Irlanda huma differenti, tnejn serji u żewġ pajjiżi għandhom ħafna responsabilità fuq spallejhom, iżda l-kwistjonijiet huma differenti. Fl-Irlanda dak li seħ huwa li l-istituzzjonijiet finanzjari madwar l-Ewropa ħafna minnhom investow kif ġipu laħaq fil-banek irlandiżi u dan sar dejn sovran minn min dejn tal-banek Iżda l-kwistjoni tal greċi hija differenti, nistgħu nagħtu ħarsa lejn il-Portugal, Spanja, u m'hemmx fejn noqgħod insemmi, iżda l-lista ma taqafx hawn u hija tal-biża' iktar ma nimxu lil in. U għalhekk nagħmel kumment ġenerali fuq din il-kwistjoni kollha. Jekk noqogħdu nitwiden lejn ċertu mexxejja Ewropej, pereżempju sinjura Merkel, għandha perspettiva differenti fuq dan kollu għalija hija kwistjoni ta' żmien biss u fi żmien ftit snin il-bankiera ħajmexxu l-istituzzjoni tagħhom bħal pereżempju il-kazinos li anki huma jkollhom maħallas. Iżda għalissa min iħallas it-taxxa għamil tajjeb għas-sitwazzjoni. Għalija jidher li m'hemmx għan komuni minn tal-inqas dak li għandu x'jaqsam għalina. Is-sur Kaza forsi kienet traduzzjoni iżda tajt li il-kriżi li kenna, iżda jien nixtieq ngħid il-kriżi li għandna tajt il-kellima meta tkellem dwar is-swieq u l-nuqqas ta' kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi. Aħna mhux qed nitkellmu biss dwar il-ġejjin, iżda rridu nitkellmu dwar il-preżent ukoll. Waħda mill-mistoqsijiet li nistaqsi l-Kummissjoni hija li proposti li qegħdin hemm li fejn hemm bżonn ta' tibdiliet fir-rigward trattati hemm bżonn u x'tib ta' tibdiliet għandna bżonn fir-rigward il-maġġoranza inversa li semmejt jina qrajt id-dokumenti nifhem xi minnom minnhom iżda ma naqra l-punti kollha. Iżda indan nagħmlu sakemm ikollna diskussjoni li jmiss. Għalhekk nipproponi xaħġa ħaġa oħra qabel ma nidħol fil-punti speċifiċi. Mhux se ntawwal, Sinjura President, naf li li jitmim. Iżda rridu naraw x'inhu l-punt tal-biża' hawnhekk rridu najdu fl aħħar mill aħħar li l-munita unika taħdem għawnek għanna bżon fta' font bil-fors biex l-munita Ewropea tkun tista tibqa tgħix fil-ġejjieni għanna bżon ideja tajbin għanna tmexxija tajba fil-prattika iżda fuq medda medja u twila ta' żmien ħat appoġġa lill-munita Ewropea Mbagħad is-sur Kaza rrefera għal dawn l-affarijiet ukoll u qal li rridu niżguraw li s-sanzjonijiet ma jfetwawx iċ-ċittadini. U tkellem dwar il-kura tas-saħħa, l-kura soċjali u l-pensjonijiet u naħseb li dan ħajkun diffiċli ħafna niġġestuh. U naħseb irridu nagħmlu l-almu tagħna fiħdan dan il-komitat biex nizguraw li din tkun is-sitwazzjoni. Iżda naħseb li fl-analiżi ħarija namlu x'namlu is-sanzjonijiet xorta ħafetwaw iċ-ċittadini b'xi mod jew ieħor. Anki jekk ma noqgħodx insemmi l-Irlanda wisq, il-fond tal-pensjoni tagħna kellna nagħtu nofsu biex nkunu nistgħu nlaħqu mal-kriżi fiskali u għalhekk il-politika tal-ġejjieni jekk hija indikazzjoni tal-ġejjieni, is-sanzjonijiet dejjem jaffettwaw iċ-ċittadini. L-aħħar kumment il-kollega tiegħi tkellem dwar il ħaffa u l-pass memus mal-patta stabilta u tkabbir minħabba data partikolari li semmejtu. Naqbel memx fejn nidħol fid-dettal, spjegajta tajjeb ħafna kollega. Iżda fir rigward il-punt vista ta' sanzjonijiet naqbel mal-President Beres meta tkellmet dwar l-istati membri li għanna ħamru l wiċċom li jaħdmu b'mod vili u għalek il-kwistjoni il-mistoqsija li nistaqsi għat nishtiq ngħid hija ċittadini ħajħalsu fl-aħħar mill-aħħar għal darboħra Imbagħad fuq l-scoreboard. Nixtieq ngħid għal darba oħra li m'għandix biżżejjed informazzjoni iżda nistaqsik mistoqsija. Minħabba li għandna ekonomiji strutturali differenti fih dan l-Unjoni Ewropea, aħud biżejjed uħud bin-nuqqasijiet tagħhom, kif l-scoreboard ħajqis dan kollu u itina l-analiżi xirqa li għandna bżonn. Grazzi. Merci. Il nous reste deux minutes. Grazzi. Bazzikament ġiex minuti fadlinna għax interpreti wettom illi s-sistaw jitilqu fil-ħin. Għax kena niqfu l-pawza ta' kwarta għabel. Għalek, jekk il-kollegi mbagħad iridu jkomplu mbagħad l-Ingliż wara mhux problema sewwa. Eh, Surpendent. Nirringrazzja l-kollegi tas-sew għal-kontributi tagħhom. Tgħid iċ-ċer. Jiex ħaġa sabiħa li komitat ikun jisir opinjoni tiegħu għax inkella fuq il-livell Ewropew mista jkollna il- tweġiba għal tħassibit illi għanna għal eh, suq u zviluppi fis-suq. Imma irridu naħdbu dwar dan il- taħlita tal-linja ta' politika, insomma, mux għet jisihu la' kis saktar. Imma li rridu nħedġu l-impiegi, jinstimraw il-xol, u li nużaw fondi publiċi, u um, nistgħu fondi pubbliċi. Ma nixtieq nistaqsi <laughs> mistoqsija waħda. Tuġiba tista' tkun bl jekk l-interpreti jkunu diġà ħarbu lem wara dan il-punt x'stadju ntlaħħa fid-diskussjonijiet tal-Kunsill wara reviżjoni possibbli ta' trattat? Kif rajna dan ix-xenarju kien hawnhekk dimna u jidher illi. iktar ma naqdu niddiskutuh minn taħt bot mistur, iktar ma jgħatini jġibu ruħom mod stramp in-nies. Jekk aħna ħanerġu nirrevedu trattat ta' Lisbona. Jekk qed nitkellmu dwar gvernanza ekonomika. Biex nitrattaw il-punti li għet nitkelmu l-iktar dwarom. Eh, dan mutanċ ħajati, għadan ħajati messaċ kontraproduttiv, għax, speċament jek nqisu dak li għalet il-Sunjura kien għax jek aħna irridu nimxu l-qoddim, f'dik li hija zona euro u l-gvernanza ekonomika. Mela, ser ikonna bżon, jew ikonna, tam basru li ikonna bżon illi irridu nirvedu trattat sew Allura rizunaw, xinu mażat it taħdidit li huma għaddejjin u x'iddeċiedu rigward il-natura permanenti ta' dan il mekkanizmu Din hija l-aħħar mistoqsija li ħadha millek. Umbagħad nħarsu lejn it-timetable. Grazzi, grazzi Signora Ċer u ningrazzja l-membri tal-Parlament tal-mistoqsijiet tagħhom.